Ja, ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen und die Ausschusssitzung. Tajjeb, nil-għakom seduta ta' war nofsinar. Nittama li kullħat sostna ruħu, nittama illi eh, għaw xiftit iktar eh, membri parlamentari għanna bistiden eh, għawnek għanna l-Ministru tal-Agrikoltura, Rizorsi Naturali u l-Ambjent tal-Presidenza Ċipriotta, is-Sur Sofoklis Letralis. Jiena fil-tmim il kont eh, ċipru kien hemm il-Konsil informali u eh, verament ġejt eh, kontent lura għaliex rajt elementi konkreti fil-programm tal-Presidenza u nafu kol illi sura ritraris huwa espert fil-politika tal-ilma din hija priorità tal-Presidenza tal-Kunsill mhux biss eh, tal-Istati Membri imma wkoll tal-Ewropa kollha għaliex din il-leġiżlazzjoni din il-politika hija importanti sabiex infasslu qafas eh, leġislattiv li sa naħdmu bih aħna nixtiequ l-miżuri illi jiġġieldu il-tibdil fil-klima aħna irridu koll dawn il-proġetti kollha jkunu iffinanzjati għaliex il-ħbiberija fuq il-livell tal-Unja Ewropea tibda propjament minn hemmhekk Jina nilqa l-mistiden tagħna hawnhekk magħna u anka nawgurawlu għall-Presidenza għas li ġejjin. Ngħaddi l-kelma lis-Sur Ministru. Kirje Proedre, Eldima Meli tu Europajku. President, membri tal-Parlament Ewropew, Sinjuri. Illum hija tawn ma'kom mhux biss għaliex il-Parlament Ewropew huwa wieħed mill-pilastri biex ngħidu hekk tal-struttura politika li toħloq ideja ġodda hija parti mill-Unjoni Ewropea, iżda kif kienet jgħid il-President tal-Parlament Ewropew fid-diskors tiegħu flimkien ma' dialogu u konsens irridu naħdmu it tfid biex nkun nistgħu mmexxu dak li huwa l-qalba tal-Unjoni Ewropea. U għalhekk qiegħed hawn fostkom illum għaliex jiena ġej minn pajjiż fejn l-istituzzjonijiet demokratiċi u l-qsim ta' poteri jaħdmu b'mod eżemplari. Għandu huwa pajjiż li għandu sistema politika u anki għamla tal-korp elettorali li hija tal mod li permezz ta' dialogu tal-kompromess biss nistgħu nimxu l-qoddim. Dawn huma prinċipji fundamentali. Iżda bekk noħolqu anke kompromess, konsens bejn l-eżekuttiv u l-entità leġislattiva u bekk f'pajjiżi nistgħu mexxu qoddim azzjonijiet ta' politika li tassew jirrappreżentaw l-istenniji ta' soċjetà u ta' ċittadini tagħna. Nirrigrazzjakom għalhekk minn qalbi tal-li tajtuni din l-opportunità li nkun hawn fostkom biex narrafkom iżda anke biex intikom widem. Nixtieq nitkellem fuq wieħed mill-kapitli l-iktar importanti tal-presidenza tagħna, ġifieri l-ambjent. L-akki komuniter fil-qasam tal-ambjent jiddefinixxi b'mod ċar triq li għandha tieħu l-Unjoni Ewropea lejn niżvilupp sostenibbli. U għal dan il-għan huwa importanti li niżguraw li jkun hemm monitoraġġ iżda anke kompatibilità bejn l-attivitajiet ekonomiċi kif ukoll il-politiki għal ħarsin tal-ambjent u l-iżvilupp sostenibbli. Il-Presidenza Ċipriotta ser tipprova tagħmel l-almu tagħha sabiex bekk il-prioritajiet tal-lum ma jkunux skapitu tal-ambjent fuq medda twila ta' żmien. Biex insolvu l-kwistjonijiet fuq medda qasira ta' żmien fuq livell tal-ekonomija, pereżempju, ma jistgħux nagħmlu ħsara fuq l-ambjent għal għada pitada. U għalhekk naħseb li nridu naħtfu din l-opportunità sabiex bekk immexxu politiki ġodda li jpoġġu fil-qalba tagħha l-bniedem u l-ambjent. Għalhekk Aħna nixtiequ nniedu sinjal u messaġġ politiku importanti fl-okkażjoni tal kunsill tal-Ambjent tar-Rebija 2013 biex bekk naslu għal semestru Ewropew aktar favur l-ambjent. Aktar ekoloġiku biex ngħidu hekk. U f'okkażjoni mill-komunikazzjoni tal-Kummissjoni għall iżvilupp għall-ambjent ser ikun hemm laqgħa wkoll f'Novembru fuq l-aġenda tal-Konsil tal-Ambjent ta' Diċembru diġa hemm diskussjoni politika maħsuba propju fuq dan il-punt. Fl-istess qafas, wieħed mill-erba' prioritajiet ewlenin tal-Presidenza tagħna huwa li naħdmu favur Ewropa aktar sostenibbli. Meta naraw x'inhu l-konsegwenzi tal-klima, tal-ambjent finanzjarju ekonomiku li għaddej minnu bħalissa, hemm bżonn li jkun hemm miżuri aktar immirati għall iżvilupp sostenibbli. Aħna nħossu li il pożizzjoni tagħna komuni u anki l-laqa tarjo anki jekk ma tissodisfax għal kollox il-pożizzjonijiet u l-ambizzjonijiet tal-Unjoni Ewropea jippermettulna li jkollna żvilupp sostenibbli fost il prioritiet reġjonali, lokali, nazzjonali u anki internazzjonali. Għalhekk aħna ħan kemm jista' jkun nipromovu dak kollu li binna fuqu u bekk naslu għall azzjonijiet konkreti għall iżvilupp sostenibbli għall eh, azzjonijiet favur l-ambjent u riżultati tangibli. Ir-riżultati tal-laqgħa tar Rio ser jiġu diskussi fil-laqgħa tal-Kunsil tal-Ministri tal-Ambjent biex bekk nadottaw konklużjonijiet ħalli bekk ikun hemm aktar prioritajiet li nisħu fuqhom u nafu eżattament x'inhu ma fl-Unjoni Ewropea. Dejjem fuq livell internazzjonali f'New York l-an tal-Presidenza Ċipriotta ser ikun dak li niżguraw li jkun hemm rispett tal-kalendarju li ġie adottat u anke involviment sħiħ ta' u sem tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, speċjalment fir rigward definizzjoni ta' azzjonijiet tal-iżvilupp sostenibbli u ħolqien ta' qafas istituzzjonali internazzjonali. Jina fl-opinjoni tiegħi l-Unjoni Ewropea trid tkompli ikollha rwol mexxej fuq qudiemnet sabiex bekk tkun tista' tindirizza kriżijiet ambientali li jistgħu ifeġġu li ħafna drabi ikunu waħda torbot mal-oħra. Il-Presidenza Ċipriotta trid twassal effettività tajba tal-Unjoni Ewropea fil-fora internazzjonali. Fuq il-livell tal-ambjent ħanisħu b'mod partikolari fuq is-settur tal-ġestjoni tar-riżorsi tal-ilma u għat-tibdil fil-klima minkejja li l-ilma ovvjament huwa neċessarju għas-saħħa u l-għajxin tal-nedmin kollha fl-Unjoni Ewropea fuq pija tad-dinja u l-ambjent u l-iżvilupp sostenibbli, ir-riżorsi tal-ilma fl-Unjoni Ewropea qed ikunu f'teddida tibdil fil-klima bħalma nafu diġà biddel il-bilanċ naturali tar-riżorsi tal-ilma. Minkejja li l-leġiżlazzjoni qiegħda hemm u l-politiki Ewropej qegħdin hemm, il-ġestjoni tar rizorsi tal-ilma għad fadlila tkun tista' tena l-priorità mill-livelli kollha tal-Unjoni Ewropea biex nimxu l-qoddim. Għalhekk f'din il-fażi bħalissa mill-Kummissjoni Ewropea qegħdin jiflu abbozz li jitkellem propju fuq il-protezzjoni tar rizorsi tal-ilma fl-Unjoni Ewropea u b'dan il-proġett ser jippruvaw Eh, temmu il-politiki li hemm fir rigward ir-riżorsi tal-ilma. Aħna ħanamlu l-isforzi kollha possibbli biex fil-Kunsill tal-Ambjent nkun nistgħu nippreżentaw proposti għal konklużjonijiet tal-Kunsill f'dan ix-xogħol. Diġà kien hemm dialogu fil-Kunsill informali ta' Nikosija li seħħ fit-tmiem il-ġimgħa li għadda u nilqa' din l-okkażjoni biex nesprimi il-ħajr lill-President tal-Kumitat tagħkom għal semlita. F'Novembru ser jiġi organizzat kongress sabiex bekk nippreżentaw dan is-suġġett. Il-Presidenza Ċipriotta barra minn hekk ser taħdem biex nilħqu qbil propju fuq lista ta' sostanzi ewlenin jinsabu fl-ilma. Aħna nixtiequ niksbu ftehim diġà mill-ewwel qari mal-Parlament Ewropew propju fuq dan. Diġà nbdew kuntatti informali propju għal dan il-għan. Iżda jekk dan ma jkunx possibbli, aħna mbagħad ħanippruvaw niksbu ftehim politiku fih dan il-Kunsill f'Diċembru. Issa ngħaddi għas suġġett importanti tat-tibdil fil-klima. Nafu li l-konsegwenzi ta' dan ser ikunu ta' dimensjoni tant importanti li qatt ma rajna bħala fl istorja tal-bniedem. Mid-Danimarka aħna ħadna xhieda ta' xogħol lejn Doha u ħanamlu l-almu tagħna sabiex bekk il-konferenza tagħna tkun tista' tkun ta' suċċess. Il-Kunsill f'Ottubru ser jadotta l-konklużjonijiet fuq il-pożizzjonijiet tan-negozjati tal-Unjoni Ewropea. Fuq dan il-punt jiena nixtieq nisħab mod partikolari fuq is-sistema Ewropea tal-skambju ta' missjonijiet tal-biossidu tal-karbonju, l-ITS. Aħna rridu li dan jiġi mħares u jinżamm iżda anke t-titjib ta' sistema tal-ITS tista' ssaħħaħ il-perspettivi ta' rkupru ekonomiku Ewropew. Aħna qed nistennew reazzjoni minn naħa tal kummissjoni mbagħad niddiskutu kif ħanimxu l-qoddim fil-futur. Jekk dan jiġi ppreżentat qabel it-tmiem tal-Presidenza Ċipriotta, aħna ħankomplu nipromovu dialogu u ħanimpenjaw ruħna wkoll biex ikonna ftehim fuq l-ewwel qari fuq żewġ suġġetti li jtejbu l-politika soċjali u jkunu jistaw jikontribwixxu b'mod pożittiv biex l-Unjoni Ewropea jkollha rwol mexxej fin-negozjati internazzjonali. Hawnhekk qed nirreferi b'mod partikolari għar reviżjoni tas sistema ta' monitoraġġ tal-emissjonijiet tal-gassijiet tal-effett serra. Sabiex bekk dawn jirriflettu l-esperjenza li għandna sissa f'dan il-qasam u li wettaqna, x-xogħol li wettaqna u jisu wkoll is-sistema tal-ħażna tal-emissjonijiet tal-karbonju propju fil-ħamrija u nkunu nistgħu nillimitaw ukoll il-livell ta' emissjonijiet ta' biossidu tal-karbonju. L-adattament tal-tibdil fil-klima rrit jiddaħħal ukoll fil-politiki l-oħra u l-Presidenza tagħna ser taħdem ukoll fuq dan. Flimkien ma l-ilma dan is-suġġeġġi diskuss ukoll fil-Kunsill Informali tal-Ilma ta' Lulju u hemm bżonn li jkun hemm il-finanzjamenti meħtieġa biex bekk nkun nistgħu wettqu strateġija li qed tiġi diskussa bħalissa. Barra minn hekk, Jekk il-proposti tal-emissjonijiet tal-biossidu tal-karbonju ġejjin minn vetturi żgħar kif ukoll il-gassijiet tal-HFC dawn huma jekk ikunu meqjusa biżżejjed aħna diġa nkunu rridu nagħmlu skambju ta' femijiet propju bejn l-istati membri jekk jista' jkun ħaġa li hija sfida kbira hija l-protezzjoni u l-ġestjoni tal-biodiversità. Fl-Ewropa nafu li għandna ħafna leġiżlazzjoni u politiki fuq dan il-qasem, iżda xorta waħda qed nġibu ruħna bħalli kieku l-ambjent għandu kapaċità infinita li jadatta għal drawit tagħna ta' kif nikkonsmaw il-rizorsi u kif eh, namlu ġestjoni tal-iskart. F'dan is-settur tant importanti ser iseħħu negozjati propju fil-qafas tal-konferenza tal firmatarji tal-Konvenzjoni fuq il-Biodiversità fl-Indja f'Ottubru tal-2012. Il-Presidenza Ċipriotta ser tiżgura li jkun hemm rappreżentanza xierqa fl-Unjoni Ewropea f'dawn id-negozjati u anke fir-rigward l-azzjonijiet ta' wara u tkompli serra fuq il-konklużjonijiet tal-Kunsill propju fuq dan il-qasam. Aħna nemżu importanza partikolari għal proġett strateġiku għal mobilitazzjoni ta' riżorsi għall aċċess għal riżorsi ġenetiċi kif ukoll il-biodiversità tal-baħar. Il-Presidenza Ċipriotta ħadħejju wkoll abbozz ta' konklużjoni għal Eh, Deċembru propju fuq riżultati ta' din il-konferenza. Fl-istess ħin ser nimpenjaw ruħna sabiex inħejju l-pakket leġislattiv li aħna qegħdin nistennew propju għal protokoll ta' Nagoya fuq ir-riżorsi bioloġiċi. Dejjem jekk il-kalendarju li hemm maħsub bħalissa jibqa' ikun rispettat. Fir-rigward il-ġestjoni tal-iskart, sfortunatament dan huwa argument li jibqa' jkun sfida kbira għaliex qed naraw li l-kriżi qed tkun aktar qalila fir rigward ir-riżorsi u anke l-ġestjoni tal-iskart. Sfortunatament ma naqsux minkejja li l-iżvilupp ekonomiku mexa ġmielu. Aħna ħankomplu naħdmu bħala presidenza fir rigward l-iskart, anke speċjalment min-naħa tal-bastimenti u fil-Kunsill ta' Ottubru ser ikun hemm ukoll diskussjoni propju fuq dan is-suġġett. Fir-rigward il-proposta li ntemmu deroga mill-projbizzjoni tal-kadmiju kadmium fil-batteriji u fl-istrumenti li jaħdmu bl-elettriku mod wireless, aħna nixtiequ niksbu ftejm fl-ewwel qari. Jekk dan ma jkunx possibbli, Imbagħad Skużawni, jgħid il-kellim, irridu nirrispettaw dejjem il-kalendarju li l-Parlament Ewropew jixtieq li jkun hemm. Jekk dan ma jkunx il-każ imbagħad nimxu għall-Kunsill ta' Ottubru. Il-Presidenza ser tkun impenjata wkoll fuq kwistjonijiet oħra orizzontali u fosthom hemm ukoll il-proposta ta' regolament ġdid life budget propost ta' 3.2 biljun euro. Minkejja li kien hemm sforz kbir sissa, qatt ma kienx possibbli li nilħqu ftejm politiku laqqas minn tal-inqas parzjali, lan tagħna huwa li mmexxu l qoddim id-diskussjonijiet kemm jista' jkun possibbli. U bekk kumbat naslu għal trialogi gradwalment kif ikun hemm il-proposti settorjali l-oħra sabiex bekk nippruvaw ikollna ftehim fuq il-regolament sal-2013. Is-seba programm AFAS fuq għall-ambjent huwa priorità oħra tal-Presidenza Ċipriotta li rridu naħdmu fuqha biħġarna. Rridu noħolqu strateġija ġdida ambjentali li timxi lejn ekonomija favur l-ambjent b'rispett tal-deċiżjonijiet mm, ta' ġunju tal-2012 bil-konferenza riżultati tal-konferenza ta' Rija u anki il-diskussjonijiet fuq il-liġi ambjentali. Hemm ukoll prezentazzjoni tal-proposta tal-Kommissjoni li hija maħsuba li ser isseħħu jekk ikun hemm test definittiv nippruvaw nimxu il qoddim Barra minn hekk ser ikun hemm reviżjoni tad direttiva fuq l-impatt ambjentali biex nippruvaw nirrevedu l metodoloġija li tintuża fl-istudji differenti. Skont il-pubblikazzjonijiet tal-proposti konċernati, il-Presidenza tagħna tirriserva ruħa l-possibilità li tkun tista' tmexxi l qudiem dan ix-xogħol ukoll. Permezz ta' xogħol fuq ta' konsultazzjoni jew inkella ta' progress għal kunsill ta' Deċembru. Membri onorevoli, deputati, ma rridux nilludu ruħna, nafu li tkun kollu fuq spallejk il-presidenza tal-Unjoni Ewropea, tal-Konsil, u għall-ewwel darba ser ifisser sfida kbira u ħaj eh, kun diffiċli għalina. Għanna sfidi kbar, specialment fil-qasam ambientali, nafu li l-istituzzjonijiet, il-leġizlazzjonijiet, l-istrumenti dejjem edin jevolvu. Iżda Minkejja li narfu d-dimensjoni daqs ta' dawn l-isfidi, aħna adottajna miżuri sabiex bekk nipruvaw niżguraw kemm jista' jkun possibbli li jkun hemm tmexxija tajba tal-Presidenza min-naħa ta' Ċipru. Mussa noqgħod nidħol fid-dettalji aktar iżda nixtieq infakkar uħud mill-punti ewlenin skonti. L-ewwel nett fir-rigward l-iżvilupp sostenibbli u kwistjonijiet oħra internazzjonali iktar ġenerali, il-Ministeru tal-Ambjent, tal-Enerġija u tat-Tibdil fil-Klima l greċja diġa qed jgħin il-Ċipru mod partikolari, fora oħra. Kwistjonijiet oħra bħal pereżempju l-biodiversità jew it-tnaġis transkonfinali qegħdin jiġu indirizzati minn servizzi tal-Ministeru tal-Ambjent tad-Danimarka grazzi għal ftejim ad hoc. Aħna nibqaw birridni fidejna fuq ix-xogħol politiku, anke fuq il-ftejimiet u l-laqat politiċi, il-Ministru tal-Bidja, Risorsi Ambjentali huwa Ċipriot u ħajrappreżenta l-Unjoni Ewropea. It-tielet minħabba l-importanza kbira li minkejja pressjoni kbira li ser ikun hemm fuq il-Presidenza tal-Kunsill, aħna iddeċidejna li l-kwistjoni taħraq ta' negozjati internazzjonali fuq il-klima ikun immexxi minn grupp priċipriot iżda imsaħħaħ blajnuna ta' esperti kbar internazzjonali. President, sissa il-laqat li kelli miegħkom deputati oħrajn u rowni li hemm spirtu ta' kollaborazzjoni kbir, ta', ta stima reċiproka u anki xoqqa li natu widen lil xulxin li jeżistijan fil-Parlament Ewropew. Matul is-snin jien ukoll kelli bosta okkażjonijiet li naraf dan l-ispirtu ta' rispett reċiproku li hemm huwa parti mill-Istati Membri kollha u l-istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk jiena ottimista dwar il-riżultati tal-presidenza tagħna. Jiena ser naħdem biex flimkien nkunu nistgħu nkomplu naħdmu u nsawru l futur tal-futur tal-Ewropa minkejja li għaddejjin minn kriżi serja u minn pressjoni serja li għaddejjin minnhom. Ħanipruvaw naħdmu flimkien bil-aqal fisem il-Presidenza tal-Konsil ħammex l-azzjoni tiegħi speċjalment fuq l-oġġettività u u oġġettività neutrali. Importanti li nippruvaw insibu eh, fejn naqblu kemm jista' jkun biex naħolqu kompromessi nimxu b'mod loġiku iżda anke b'umiltà li huwa neċessarju minħabba id-daqs tal-isfidi li qegħdin naffaċċaw. Naf li rrit nżomma l-wedit li saru u rrit namel ħafna xoll u rrit nxammarek minn mux ħazin biex namel l-ħak ma xoll li jem. Nirringrazzjakom ta' din l-opportunità, grazzi għal paċenzja li eh, smajtuni u sa imisli li biex nisma li l-kom u nwieġeb xi mistoqsijiet li s-istaw u li jek nkun kapaċi namel dan. Vielen Dank, Herr Minister, für die Einf. Grazie. Ħafna, Sir Minister, tal- l-introduzzjoni anka tal-li prezentajtinna l-program ta'kom għas xhur li ġejjin mill-Presidenza Ċipriotta. Kif ukoll id-dimensjoni interna u esterna tal-Presidenza inti għamilt referenza fuq tal-li eh, xogħol mhux biss interni, manka jkun hemm preparazzjonijiet esterni, mhux biss bħalma kellna rihom, ma preparazzjonijiet oħrajn għal konferenzi internazzjonali sabiex aħna nkunu ċerti illi eh, nipromovu l-politika ambjentali tagħna fuq il-livell internazzjonali u dan kollu marbut ukoll mal-tibdil fil-klima. Ħanibda bħas-soltu bil-koordinaturi l-PP Karl Heinz Florenz. Mbatt, Roland. Grazie ħafna sur uh, President tal-Konsil. Jiena bi pjaċir gbir smajt l-ambizzjonijiet li jenta mandkom, pero kolli najt illi eh, din il 46 presidenza li jiena għetna esperienza u dejjem smajt ħafna klim sabiħ u impressjonawni xi ftit, però hawnhekk il-presidenza kolli ngħid m'għandix biss iċċabċab meta il-Kommissjoni toħroġ xi proposta tajba imma wkoll tikkontrolla lill istati membri meta eh, u ma jkunux iridu jimplementaw xaġa li aħna nkunu deċidejna fuqha. u għawek għat nireferi għal eh, l-istati membri u għad deċizjoniet għafas illi l-istat, ċertu stati membri ilhom snin li deċidew illi di dawn mus implementaw u għat waslu għal eh, għal katastrofu fl-implementazzjoni, kriterji eh, mifruxa ma' kullimkien u naf xinu l-approċ tal-Kommissjoni, ma issa inti President tal-Konsil u għalek flimkien importanti illi taħdmu sabiex verament jiġi implementat dak li ħna nkunu deċidejna bħala istituzzjoni. Grazie ħafna sur President, aħna wkoll nilqgħu hawnhekk fil-Kumitat Ambjentali. Sur Grot kien verament kontent illi uh, ġi jżurkom uh, meta kien hemm il konsil informali u l-presidenti kollha presidenti kollha jiġu hawnhekk eh, b'intenzjonijiet tajba, miri tajbin u għalhekk eh, u importanti li nħeġġu illi għalqas xi ħaġa minn dan verament jiġi implementat. L-Unjoni Ewropea trid tkun fuq dimnet fil-iżvilupp sostenibbli fil-konferenza ta' Rio rajna biċ-ċar illi id-dinja bdiet tistenna di trasformazzjoni favur ekonomija favur l-ambjent li fl-aħħar din tiġi pratikata u implementata u li anka l-Ewropa għandha ċertu responsabilità sa minn dejjem. U uh, tradizzjoni li aħna għadux nistennew l ħaddieħor imma nkunu aħna nimmexxu fuq quddiem aħna kena l-sostenibilta u fl-2001 kena strategija fil-rigward ta' sostenibilta illi tajni għal forma taħħa fil-karti. U uh, ikon tajjeb illi anka wara Rio, Rio intom taħdmu sabiex dak li kien li jamissa fuq il-karti verament jitwetta fil-rigward ta' sostenibilta li anka permesta tal-trialogu. Uh, nġibu dak li sparixxa fuq il-livell ekonomiku, soċjali u ambjentali. Għanna sitt program issa li uh, u għaddej uh, għet nistennaw is-seba wieħed u għat fadal ċertu laguni importanti illi intom bħala presidenza um, taħdmu biex tindirizzaw il-nuqqas ta' implementazzjoni fl-Unjoni Ewropea bħalma semma l-kollega tiegħi Sur Karl Heinz Florence kif ukoll illi tiġbru fl-imkien l-anijiet l-sfidi kollha eh, taħt eh, titlu wieħed, jiġifieri l-iżvilupp sabiex ikonna ehm, twettiq fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea li għamel sens aħna għaddejn minn eh, min kriżi ekonomika. Għat nsemmu kol il-kunċett tal-European Semester u għat isir l-screening tiegħu nittama illi anka jkun hemm screening tal-budget eh, tal-Unjoni Ewropea aħna bħala Parlament Ewropew dejjem sħaqna illi din is-sostenibilità trid tkun riflessa wkoll anke permezz tal-budget. Anka fid-deċiżjoni qafas eh, tal-2013 fejn intom se jkollkom rol importanti ħafna. Is-Sur Chris Davis. Grazzi ħafna Sur President, Sur Ministru. Inti taf. Illi li TS qed taffaċċja sfidi kbar palissa minħabba eh, l-allokazzjonijiet inġusti u li mux għat jibdu li bekk eh, l-investiment bekk eh, u importanti li taħdmu fl-imkien mal-Kummissjoni sabiex nġibu livell ta' ċertezza fil-rigward tal-investimenti li għandhom is-saħun tam tafu li l-Kummissjoni da tirrifletti fil fond dwar jekk għandix tirrevedi il-suq tal-karbonju kif ukoll illi tirrevedi l-allokazzjonijiet uh, sabiex din imbagħad tinfluwenza wkoll il-prezzijiet. Naħseb illi u importanti li intom taħdmu sabiex inżommu għaddejja din l-iskema. U fir-rwol tal-Presidenza tal-Kunsil intom qegħdin tisħu fuq il-Kummissjoni sabiex tesaq dawn il-proposti u għalhekk naċċertaw illi l-ITS tkun parti fl-indirizz tagħna tal-emissjonijiet li aħna l-koll nixtiequ li naraw isseħ. Grazzi ħafna Chris. Is-Sur Għajxawt. Grazzi ħafna Sur President, grazzi Sur Ministru tal-li prezentajt il-program tijak għal sitt xhur li ġejjin, aħna ħerqana ħafna, naħdmu ma'kom fuq dan u jina pala rapporter fuq il-regolament tal-monitoraċ ħerqan li naħdem miegħekom għall-istaff tiegħek. Għandi tliet mistoqsijiet fuq kwistjonijiet li ser ikunu importanti ħafna daw s-sitxu li ġejjin u ma nafx hekk forsi tistax tispjega xi aħjar fuqhom. L-ewwel net il-tibdil tal-klima fuq livell nazzjonali. Nafu li sarsa fil-Kunsill l-adozzjoni tar roadmap tal-karbonju baxx twaqqaf minn stat membru wieħed, imma fl-istess ħin hemm l-appoġġ ta' 26 stat membru li ieħor ġifieri jekk eh, aħna nimxu ma' regolament eh, suppost m'hemmx vito iktar. Imma meta nitkellmu fuq ir map qed naraw li xort hemm stat membru wieħed li qed jimblokka kollox. Ġifieri kif se tindirizzaw il-politika nazzjonali fir rigward tat tibdil tal-klima? għaliex jekk 26 stat membru ijat jappoġġa dan il-pakkett nafu li 25% hija l-aħjar għal għall-2020. Nafu li hemm eh, il-protokoll ta' Kyoto, l-kontinuazzjoni tiegħu li hija importanti ħafna. U għal darba oħra qed naraw stat membru wieħed partikolari illi qed jimblokka s-sitwazzjoni kollha u nafu illi jekk mhux jkun hemm eh, front wieħed minn l-Unjoni Ewropea fiħdan id-dowħa mhux se jkun hemm kontinwazzjoni tal-protokoll. Aħna hawnhekk qegħdin eh, fil-Kumitat tal-Ambjent u inti responsabbli mill- mill-agrikoltura għalhekk importanti li nindirizzaw anke s-CAP ser tagħmlu f'dan ir-rigward tal-greening. Grazzi ħafna, Sinura Gerling. Grazzi ħafna, Sur President. Grazzi lill-Ministru u jekk eh, dawn l-intenzjoniet kollha tajba ser iseħħu żgur li ser nkun qed nagħmlu suċċess kbir. Xaqt insaqsik mod speċifiku fuq kwistjoni li tippreżentaw minħatakom bħala Ċipru forsi anka mill-perspettiva uh, personali tiegħi il-Ċipru għandha um, um, problema kbira bl-insib nafu li hemm statistika ta' 2.8 miljun asfur li inqabdu fil-nases. Ser tagħmlu ntansa biex tindirizzaw din il-kwistjoni? Grazzi ħafna. Nista nerġa' ngħaddi l-kelma lill ministru sabiex iwieġeb il-mistaqsijiet minn ħadd tiegħu. Grazzi ħafna. Grazzi ta' komitat ta'kom ta' mistaqsijiet importanti ħafna li jintom ressaqtu. Aħna ovvjament naf li aħna limitati fil-ħin u se nżomm fil-qosor u nwieġeb lil kulħadd. Anka sabiex konna mistoqsijiet ulterjuri. Fuq l-iżvilupp li uh, smajna dwaru kemm darba. E, lajna ħafna kritika fuq il-suċċess miksub anke mill-konferenza ta' Rio. Però huwa ċar għalina da' se kristal li aħna maħniex uħedna unek fuq dan il-pjaneta u għalek. Kena bżon tal-ħin sabiex l-istati membri tagħna, 27 stat membru, jaqblu fuq il-punti l-iktar importanti u ħassena li l-konferenza tagħti l-opportunità sabiex dawn il-miżuri mhux biss ikunu ambizzjużi imma jkunu aċċettati wkoll bħala kompromess tajjeb. Anka fir rigward ta' liema miri aħna kellna nindirizzaw, għana nindirizzaw u anka l-ekonomija l-ħadra fost l-oħrajn, dan kollu wasal diskussjoni diskussjonijiet ġodda, però l-ambizzjoni u l-inċentiv huma importanti ħafna. Anka fir-relazzjoni tagħna mal-programm eh, ambjentali tal-ġrus maquda. Iva, l-element tal-sostenibilità, l-iżvilupp sostenibli, eh, qed jittawal ftit għet ikun hemm ċertu dewmien, però fil-Konsil ta' Deċembru ingħatat informazzjoni importanti fuq l-iżvilupp anke fuq il-livell internazzjonali. Aħna rridu li l-proċeduri ikunu tali illi jippermettu illi l-qafas istituzzjonali jindirizza l isfidi u hawnhekk nitkellmu fuq il-miżur ta' implementazzjoni, fuq l-element bioloġiku kif ukoll il-qafas tal-konsum sostenibbli. Fuq is-seba' programm tal-azzjoni globali wara konklużjonijiet illi intlaħqu fil kunsill ta' Ġunju il-Presidenza ċipriata ser tagħmel dak kollu li tista' sabiex dawk l-elementi tkompli timbuttom il qoddim għana diskussjonijiet anke fih dan il-gruppi ta' ħidma tagħna tal-ambjent hemm ukoll il-Konsill tal-Ambjent f'Diċembru u dan huwa l-programm illi aħna qegħdin nipromovu bħala Presidenza anka li jkollna rapport minn naħa tal-esperti wara l-konklużjonijiet tal-Kunsil ta' Ġunju u barra minn hekk għandna l-programm Horizon 2020 illi jagħti l-imbuttatura sabiex l-implementazzjoni fir-rigward ta' miżuri li jindirizzaw it-tibdil fil-klima jiġu implementati bis-serjetà mbagħad hemm l-element tal-politika ta' dwar l-ilma, il-protezzjoni tan-natura. Aħna nħossu li dawn huma strumenti importanti sabiex anka nersqu iktar viċin l-ekonomija l-ekonomija l-ħadra. Bżon ta' koordinament eh, tajjeb anka sabiex eh, wara rijon kunu nistaw naraw illi eh, dak li xtaqna jibda jiġi imwetta anka fid-dawl ta' seba program ta' azzjoni globali fuq id-doha u t-tibdil fil-klima. Il-pozizjoni naħa tagħna pal-Unjoni Ewropea eh, fil-konferenza ta' Doha din ser tkun deċiża, l pozizjoni tagħna se tkun deċiża fil kunsil ta' Ottubru. U ikun tajjeb kieku illi permessa dawħa nilħu da permessa l-implementazzjoni il-miżuri fil-qafas ta' l-ewwel nofs tal-2013. u li anka l-qafas leġislattiv li jkunu advankolanti jidħol fis seħsa l-2015 fej ipoġġi l-obligi fuq l-istati membri kollha. Dan nkun qed nindirizzaw it naqis eh, tal-emissjonijiet sal-2020 kif li għandha tkun ukoll eh, fil-mira ta' kulħadd fuq eh, anke l-livell internazzjonali un mbagħad anke il- l-element favur l-ambjent fil leġizlazzjoniet kollha illi nistgħu nindirizzaw aħna ħanamlu minn kollox sabiex eh, dawn l-oqsma kollha relatati naraw li kollhom eh, pjan finanzjarju b'saħħtu ta' anka sa' mid biljun dollaru kull sena. Jekk aħna dan verament neħduh b'interess u anka jkollna rappreżentazzjoni tajba ġewwa Doha, żgur illi jkollna approċċ kostruttiv illi jgħinna sabiex insaħħu l-pożizzjoni tal-Unja Ewropea. Nittama illi kollox imur sew u li kollox imxi skont il-pjanijiet fir rigward tar-roadmap eh, fil rigward ta' emissjonijiet tal-karbonju baxx aħna rridu indirizzaw il-sitwazzjoni ekonomika preżenti u aħna bħala ċipru eh, ħadimna bisħieħ sabiex ikuna proposti anka eh, proponejna konklużjonijiet aħna nappoġġaw ukoll l-istrateġija eh, sabiex il- sabiex l-użu tal-faham jitnaqqas eh, birrati mixtieqa sal-2050 u ma rridux neħu ħar sitna laqqas eh, minn fuq eh, l-element aħna lesti illi dan kollu nidiskutu fuq il-livell politiku. Jiġifieri rridu nevalwaw kif nistgħu nkomplu nagħmlu progress anka biex nindirizzaw is-sitwazzjoni fuq livell internazzjonali. ħafna mir-regolamenti u direttivi hemm ħafna miżuri fejn il-Kummissjoni eh, li toħsib li tara li jkun hemm l-implementazzjoni tagħhom. Però din hija priorità u anke obbligu minnaħa tal-Presidenza sabiex tara illi il-Kommissjoni timxi b'dan l-approċ. Jina xtaqt najt sur President fuq il-greening ġifiri l-ewel pilastru tal-politika agrarja. Xaqt najt f'dan ir-rigward illi aħna ċipru dawn il-prinċipi naħdom bis-serjetà u ma prinċipi li nistgħu anke nappoġġaw. U minnaħa tagħna naqblu illi anka r-ruol tal-bdiewa għandu jissaxħaħ mod partikolari il-kontribut li huma jistgħu jagħtu sabiex ikun hemm il-greening fl-istati membri fuq il-CFP. Aħna u li jkun hemm l-istess approċċ fil-gwar tal-greening, jkun hemm fish farming li per eżempju ma, ma jkunx ta' teddida għal komplementa ta' rizorsi. U bekk nkun nistgħu niksbu suċċessi fuq uh, fit-tul. Fuq il-bejt tal-asafar b'mod illegali f'Ċipru. Aħna qed nippruvaw nagħmlu minn kollox sabiex nindirizzaw dan u nikkontrollaw anke s-sitwazzjoni nistantikom anka xi ċifri bej l-2001 u l-2011 kien hemm 360,000 eh, każ f'dan il-qasam kien hemm 7,000 eh, każ ta' insib minnhom anka kien hemm Eh, beħ illegali li ġistabilit 25 restorant. Aħna għanna u koll eh, dawn l-istrateġiji sabiex nġibu l-ordni publika eh, dan il-qasam u dinja priorita u koll għal pajis tana u anka li nibatu messaċ lil l-komplement tal-komunità illi l-insib u għasam li aħna ser nindirizzaw. Dan il-fenomenu għadna ma nibniħx mod sħiħ, pero għat narfu il-teddida tijaw, għana għat nizbruvaw nġbru l-informazzjoni kollha meħtieġa, għat naramlu minn kollox biex nimplementaw il-mizuri kif suppost, sibu soluzzjonijiet l-meħtieġa. Nasab da kollox minn ħati l President. Jek intom tixtiequ eh, tibatu l-iktar mistaqsijiet jew tresqu għam nissa jiena lest illi inweġibkom. I wonder if the minister did answer my question or maybe yeah. Uh, Sir President. For forsi kien xi problema żgħira dwar l-interpretazzjoni bil-mistoqsija tiegħi imma jiena ħsibt li eh, kontu qed titolbu eh, ċertu allowances biex insaħħu l-iskema ta' eh, ta' kummerċjar tal-emissjonijiet. Grazzi ħafna. Mela forsi din il-mistoqsija nħduha fit-tieni round issa ħan niftaħ il-lista tal-kellima. Għandi Eh, tliet anzi erba kellima. Grazzi ħafna, Sur President. Eh, nifraħlek minn qalbi lilek sur ministru iżda nixtieq nifraħ ukoll il-Presidenza ċina Ċipru għas-serjetà u l-ambizzjoni tal-presidenza tagħkom għal kal dak li għandu x'jaqsam l-ambjent. Aħna smajna prezentazzjoni minnaħa tal-presidenza eh, tagħkom anka fil-qasam tas-saħħa l-bira u qed naraw l-istess livell ta' ambizzjoni li rajna l-bira anka llum fil-qasam tal-ambjent. Xtaqt nistaqsik xi ħaġa fuq il-pak imma fil-fatt inti diġà ġibt il-mistoqsija li konħan saqsijina. U anke jekk intom tixtiequ tieħdu inizjattivi fuq is-sustanzi perikolużi kif ukoll fuq il-ħarsien tal-boskijiet Ewropej eh, permezz ta' l-użu ta' siġar li diffiċli li jinħarqu bħal eh, ballut. Jiena nkun naf jekkux vera li skont eh, eh, l-opinjoni tiegħek li il-ftehim li sar u verament taħt l-ambizzjonijiet li seta' jkollu issa għandna dan il-ftehim li huwa dan li hu u naqra dajjef u fuq ħafna aspetti ma tantx huwa ċar fuq l-impenni li għandu jkollna Iżda għanna l-opportunità li biss ħieħu li forsi konna riżultat aħjar meta mqabbel ma ftejim li forsi jista' jidher li aħjar ma jiġi applikat inqas għalhekk jiena nixtieq nkun naf jekk intom intom x'ħadd eżaminaw il-possibilità li tieħdu fidejkom inizjattiva sabiex namlu xi ħaġa naqra addizzjonali fuq dawn iż-żewġ punti aktar dajfa, ġifieri li mmorru in mill-kunċett tal-GDP u naraw jekk nistgħux nużaw xi indiċi differenti tal-iżvilupp tal-bniedem mhux biss il-GDP u jekk jekk aħna nistgħux verament naslu għal ħolqien ta' organizzazzjoni ambjentali dinija. Grazzi ħafna. Grazzi, Sur Ministru, grazzi għall-istqarrija ta' introduzzjoni verament ċara li eh, faslet u fissat u inna xin il-program tal-presidenza ċipriotta. Nixtieq nilqaw kol il-fatt li inti determinat li din il-biċċa xogħol tant importanti tagħmilha suċċess. Il-kollega Lajmen, il-kollega tiegħi, l-Onorevoli Lajmen, diġà refera għal-rizultati li ma tantx kienu sodisfaċenti ta' Rio Plus 20 u inti fil-fatt diġa semmejt xi ħaġa fuq dan. Minn barra dan, aħna notajna li riċentement konferenzi ambientali mar nexxilhomx jaslu għal riżultati pożittivi ħafna. Li żjed konferenzi riċenti tal-klima aqqas biss irnexxilhom jiksbu riżultati. Kienu fallimenti bażikament. Rio Plus 20 kienet ħafna taħt l-aspettattivi tagħna. Iżda minkejja dan, tibdil fil-klima huwa realtà, il-pjaneta vera li qed jisħon iżejjed, iż-żoni fejn hemm id-desertifikazzjoni qegħdin jiżdiedu, erda U jekk iżommu dan kollu f'moħħana, la darba hemm konferenza ġdida fuq il-biodiversità f'Ottubru, nixtieq nistaqsik, eh, Sur Ministru. X'inhuma il- perspettivi għal 11 il-COP tal-biodiversità? Kien hemm progress sinifikattiv, taħseb li kanzi, taħseb li kien hemm progress significativ mill-konferenza ta' Nagoya, jew għal darboħra ħankunu qegħdin nħarsu lejn il-posponiment ta' soluzzjonijiet għal dawn il-problemi li jistgħu ħasbuna għal koll Grazzi ħafna. Issa Jange Brody. Grazzi, Sur President, grazzi Ministru għalet raris tal ija ta' u tatina prezentazzjoni tal-program tal-presidenza tijak. Il-mistoqsija tijaj hija marbuta mal-konferenza Rio. Aħna l-koll għawek naqra dizappuntati dwar il-rizultati aħari dwar id laħħar dokument li ġi publikat wara l-konferenza ta' Rio u għana nistaw nikkonkludu li l-approċ multilaterali minn fuq għal-isfel muwix etjati il-frott li aħna xtaqna. Iżda dan ifisser? li aħna bħala Unjoni Ewropea ħajkonna imbidlu l-istrateġija tagħna u nimxu aktar lejn l-ambientalizzazzjoni tal-ekonomija dinija. Jina konvint li għanna bżon ta' approċ aktar pragmatiku u li għanna bżon nifukaw ħafna iżjed fuq ċertu oqsma oħra ta' politika u wieħed minn dawn huwa dak li għandu x'jaqsam mal-politika tal-iżvilupp. U l-oħra hija l-politika kummerċjali fi żewġ oqsma differenti l-Unjoni Ewropea għadha b'saħħitha fid-dinja. U l-mistoqsija tiegħi lilek hija jekk inti intix lest li tieħu l-inizjattiva li tikkonvinċi l-kollegi tiegħek eh, ġviri dawk li ħdossib il-politika tal-izvilupp u di kummerċali li jintegraw it-ħassib ambientali aktar fil-politiki tagħhom. Ġviri nużaw il-ftejemiet bilaterali li nużaw il-politika ta' zvilupp tagħna sabiex nejnu pajizi oħra sabiex l-ekonomija tagħhom taħdem aktar favur l-ambjent. Grazzi ħafna issa l-Sinjor Krista Klas. Grazzi ħafna. Il-Presidenza Ċipriotta hija preparata tajba u aħna dan ikkonfermajni ħanka f'Mejju meta konna f'pajjiżkom. Inti tkellimt fuq il- l-agrikoltura u li tappoġġaw il-politika agrarja mod pożittiv rigward tal-greening u għalhekk jekk fimt tajjeb eh, naf ukoll illi intom għandkom produzzjoni agrarja tajba anka frott tajjeb ħafna. U anka il-programm tal-Ecological Forest din hija għajam il-kustjoni li din l-art li għadha t-produġu dan il frotu prodotti prodotti tqastan tajbin sar titjat minnħabba dan il-proġett. Għalek. Dawn huma elementi li dun indirizzaw fl-imkien għaliex anka fil-futur u importanti li eh, il-Presidenza tindirizza dawn il-punti f'kollaborazzjoni maħna fir-rigward tal-LULUCF u regolamenti u anka eh, fil-rigward tal-emissjonijiet u l-gassijiet tal affer serra u ma importanti li dawn ikunu marbuta u koll mal-forestrija u minn dan kollu ninkludu koll l-agrikoltura u l-bidja. Importanti illi dan indirizzaw bċertu kontabilta, bċertu demokrazija u uh, naslu kont li huwa bilanċjat fuq zero. B'tali mod illi ħadd ma joqgħod jipponta subaħ li ħadd u laqas ma teħel uh, il-politika agrarja f'dan il-qasam. Merci, Monsieur le Président. Grazzi ħafna, Sur President, jina u edha. Mela, Ministri, ti permettili Nixtieq li flimkien mal-kollegi tiegħi nirringrazzjak għal preżentazzjoni ta' prioritajiet tagħkom, jena nilqa għal fatt li inti qed tkun ambizzjuż, li inti semmejt il-miri ambizjużi tiegħek għal dak li huwa l-ambjent u x'għandek intenzjoni tagħmel taħt il-Presidenza Ċipriotta. Minn barra dan, Issa għanna it-tieni round ta' mistoqsijiet għalhekk jiena nixtieq eh, nkompli miexja fuq l-istess affarijiet li eh, semmew qabel, ġifieri il-konferenza Rio Plus 20 u l-konsegwenzi jew is-segwitu ta' dik il-konferenza. Jiena mhux ħanitkellem dwar kemm aħna diżappuntati, ma kien hemm il- se jkun hemm anzi Ehm, il-kop il ħassir f'Ottubru u din irridu narawa eh, mill-perspettiva tal-għaniet tagħna, partikolarment għad dik li għal-biodiversità. Inti semmej dan il-punt fil-qosor qabel u jiena f'dan l-istadju nixtieq nitolbok sempliċement ftit iżjed dettal fuq dawn it-tlet kapitli. Xa il-pożizzjoni ta' l-Unjoni Ewropea e kif tiġi defiża defiża mill-Kunsill u kif tiddefinixxi l-ambizzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Il-protokoll ta' Nagoya Inti tkellim dwar l-implementazzjoni ta' pakket leġislattiv ma sa fim ma tajtnix skadenzi jew kalendarju u nistaqsi waqt il-presidenza tiegħek inti taħseb li ħadd irratifika il-protokoll ta' Nagoya fiħdan dawk is-sitt xhur? ħadd istiedna l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea sabiex jiffirmaw il-protokoll ta' Nagoya sabiex jiġi implementat kemm jista' jkun malajr, din hi xi ħaġa li qed tajt li ħadd tagħmel inti, Issa, il-mobilizzazzjoni tal-rizorsi finanzjari, inti għandek l-intenzjoni li jkollok dibattitu fuq xi sors ġdid ta' finanzjar u anka l kundizzjonalità tal-għajnuna tal-istat u anka l-auditjar forsi tal-istess għajnuna tal-istat sabiex niprovaw innaqsu l-għajnuna tal-istat li tista' ta' meħsara għad biodiversità. Nitkellem mod partikolari fuq il-PAK u CFP u fejn dan jista' jseħ. F'Hyderabad, inti taħseb Eh, li inti tista' tippreżenta xi pakkett, xi envelope għal ħolqien ta' dan. Nixtieq nisma' aktar fuq dan. Fl-aħħar net, il-kwistjoni tal-biodiversità, l-enerġija, f'tielet fażi meta t nitkellmu dwar it-tnaqqis tal-effetti li għamlu ħsara. Iżda eh, dwar is-summit ta' Rio u r-riżultati minn dan għall-ambjent marittimu, x'għandek f'moħħok għall-ambjent marittimu? Issa punt ieħor li jissemma kemm il-darba meta nitkellmu fuq il-biodiversità taħt il-presidenza tiegħek. Inti għandek l-intenzjoni li tagħmel dibattitu fil-Kunsil jew taħseb li ħajkun hemm dibattitu fil-Kunsil fuq id-direttiva fuq l-użu tal-art. Grazzi ħafna issa Sofja Kunu. Grazzi ħafna, grazzi Sur President, Ministru, eh, kollegi. Jiena għandi żewġ suġġetti differenti nix nqajjem f'din id-diskussjoni jekk tippermettuli. L-ewwel nett Eh, dwar il-politika reġjonali tagħna. Il-Kumitat tal-Ambjent ippubblika opinjoni fuq dan il-punt partikolari. Jiena fil-fatt kont rapporter għal dik l-opinjoni. Issa f'dik l-opinjoni jiena għamilt xi suġġerimenti. Jiena suġġerejt li l-politika ta' kożjoni kif ukoll eh, il-politika reġjonali tagħna jkollhom kofinanzjara l-infrastrutturi tal-ilma kemm jekk qed titkellem fuq l-ilma bħala riżors jew forniment, jew inkella ilma għal l-istati membri ġifri fejn l-infrastrutturi ma naqranti kju hemm bżonn li jġeddu. Dan japplika l Franza kif ukoll eh, f'pajjiżi oħra għandek ilma li jittieħed mill-baċir tal-ilma li jiġi maħżun mbagħad jintbat eh, lejn il-viti tal-ilma imma hemmhekk tkun qed titlef madwar 54% tal-ilma x-infrastruttura tantija antika nitilfu ħafna ilma. U jekk inżommu f'moħħna l-istat tal-finanzi tagħna u importanti ħafna l-municipalitajiet għall-ibliet u anke l-istati membri li jkunu responsabbli waħedhom għal rinnovazzjoni tal-infrastruttura tal ilma Għalhekk jiena nixtieq nitlob li l-IRDF u il-Fond ta' Koezjoni biex jgħinu għal din tip ta' eh, tiġdid tal-infrastruttura. Issa, mobilità eh, u mobilità aktar favur l-ambjent, aħna qegħdin ngħixu naħdmu aktar viċin il-karozzi eh, elettriċi. Sissa fl-bliet qed naħdmu mhux ħażin, imma x'qed naħsbu dwar vjaġġi aktar twal. Rridu naraw li konna spazju fejn dawn il-karozzi jistaw jiġu ċarġjati tul it-triq tagħhom U dan ħajessu ħafna flus, aħna rridu li dan il-proġett jaħdem imma biex dan ikun jista' jsir, l-Ewropa għandha bżonn tipprovdi kofinanzjar fuq bażi territorjali sabiex nassiguraw li konna elettromobilità ġenwina. Dawn huwa żewġ punti verament importanti mill-perspettiva tiegħi u nispera li il-President tal-Kunsill li hemm bħalissa eh, ħajappoġġa dan il-kunċett għaliex ma naħsibx li kulħadd huwa akkanit li jkollna dawn it-tip ta' proġetti kofinanzjati. Ġifieri qed fuq hekk verament nistenna ħafna minn għandek id-deċiżjoni ħassi ħassir għada ħajkun hemm votazzjoni fil-Kumitat Reġi u mbagħad mur qudiem il kunsill dal U jiena u jew aħna l-koll għandna bżonn l-appoġġ tiegħek fuq dawn il-kwistjonijiet mela l-infrastruttura tal-ilma u l-mobilità eh, li tuża l-elettriku. Dawn huma żewġ fajns verament importanti għalina. L-aħħar kumment tiegħi fuq il-politika ta' koeżjoni u din hija xi ħaġa oħra li tlabta u ġiet fil-fatt aċċettata mir-rapporter Sari Reġi dak kollu li għandu xaqsam ma tamir tal-sport għandu jiġi kofinanzjat. Ehm, Għalix dan għandu xjaqsam mill għandu għandu xjaqsam ma' saħħa pubblika. U aħna nisabu f'dak il-kumitat għalhekk nixtieq li koll l-appoġġ tiegħek fuq dan ukoll. Imbagħad għandi mistoqsija oħra supplementarja fuq li li itadwili dwili u d-dili u dritt li wieħed jikabbar dawn it-tip ta' dan tip ta' frott. Sissa kellna il-kwoti għad-dili ġbi għadrit li wieħed jizra id-dilja. Issa kien hemm negozjati dwar l-impatt fil-passat aħna irrevokajna l-idea tal-kwota u din is-sistema l-ġdida ħadd idħol fis-seħħ fl-2015. Issa għas-settur tal-imbit din hija problema kbira. Għaliex jekk inti tħares lejn is-settur tal-imbit dak li huwa importanti huwa li kunem l-aħjar relazzjoni bejn il-demanda u l-provista u il-konsum u kol Għalek jina naħseb li kwoti huma ta' importanza kbira għas settur tal-imbi. Taħna rajna eh, xġara meta kienem il-liberalizzazzjoni għal-ħalib, per eżempju. Ġviri, il-settur kollu tal-ħalib eh, krolla u ma nixtuqx l-istess jiġri għal dan il-settur, għalek għal darboħra għanna bżon l-appoċ tijak. U jekk minix sejra zbal, eh, ċipru kien wieħed ma' dak il-pajizi li ma firmax jew sissa għadu ma firmax eh, biex jappoġġa din l-idea li morru lura għal kwoti, ġviri fuq id-dritt li wieħed jizra id-dili. Ġviri, dan għannu għas, forsi nsejtu minnaħatakum, ħatakom jew għandkom raġuni raġuni valida għal dan il-nuqqas. Jekk memx raġuni jena nittamela ħat firma kien jista' jkun malaj. Grazzi għal eh, President, grazzi l-aħħar kellima. kiku konħu, konħu sorprendiruħu kiku Richard Zebra ma Richie tkellem, għaxu eh, rapporter fuq il-kwistjoni tal-blueprint, l-axar kellem fuq l-lista Jina nixtieq narbat il-mistoqsija tiegħek ukoll mal-pont dwar l-ilma. Jina xtaqt insaqsik eh, intom bħala anka pajis mediterranju, kif ser taħdmu fuq din il-priorità anka li titressaq minna tal-Kommissjoni, nafu li l-Istati membri għandhom pożizzjoni differenti, nafu illi l-deċizjoni qafas fil tal-politika tal-ilma għanda miri stabiliti għal-2015 u għalhekk anka jridu naraw li ma kontenut ser indirizzat l-ewwel is-sena l-proposta qudiemkom qed tiġi diskussa fil-Konsil fil-Parlament u aħna nafu li hemm oġġezzjonijiet qawwija minn ċertu stati membri fir-rigward tal-farmaceutika u mod partikolari l-ormoni. Hawnhekk irrit nistaqsi jekk intom xaraw xi tip ta' kompromess li jista' jkun possibbli. U palma qal anka l-kap tiegħi eh, li ikonna xi ħaġa li tagħmel eh, sens anke meta nippreżentaw ruħna ġewwa Doha għaliex eh, dan kollu se jkollu effett fuq l-ambjent fuq il-saħħa tal-bniedem dan l-argument kollu jorbot jagħmel sens għaliex konna miżuri illi nistaw nħadmuhom. Ikun importanti wkoll illi aħna ninvestu f'dan il-xogħol illi nkunu nistgħu nilħu l-miri tagħna u huwa tajb li naraw dawn il-prioritajiet minn tal-Presidenza li indirizzaw dan it-tip ta' kontenut. Mela, fadda l-mistoqsija waħda pendenti li għadna ma weġibniex mill-ewwel round ta' diskussjonijiet un bat inkomplu wkoll uh, bitweġbiet l-oħra minna tal-Ministru. Grazzi ħafna, Sur President. Iva, fil-fatt il-mistoqsija tal-Onorevoli Davis jina ma konċ weġibta. Fuq lej EUs. Fil-fatt għatem problema fuq dawn, anzi, AAUs Hemm xi pajjiżi li dawn il-konċessjonijiet ta' emissjonijiet jarawhom bħala qas bħala xi ħaġa tajba. Iżda għandna bżonn risposta kemm jista' jkun malajr, irridu jkollna risposta qabel ma nieħdu l-inizjattivi tagħna. Iżda anka bħalma qed fl-intervent tiegħi ta' introduzzjoni hemm bżonn li nħarsu eh, il-sistema tal-ETS kollu kemmu. Irridu niddefenduh b'kull mod possibbli ma nistawx nabbandunaw. Għan għazdinja l-opinjoni tagħna. Inti semmejt Rio. Irrid ngħid li aħna millum diġà fil-grupp ta' ħidma fuq l-ambjent bdejna b'evalwazzjoni tar-riżultati li ħarġu mir Rio. u aħna t-naħsbu li din l-evalwazzjoni ħan nikonkludu sa' settembru. U ovvjament ħanatu priorità li żewġ punti li semma l-onorevoli Arsenis. Ġifiri, il-qafas leġislattiv internazzjonali kif ukoll in-networks komplementarji sabiex inkunu nistgħu naslu għal riżultat. Issa fuq il-biodiversità aħna bħala presidenza ta' ċipru bħalma jedna nixtiequ nappoġġaw l-isforzi kemm fuq livell dinji kif ukoll fuq livell ta' Unjoni Ewropea sabiex nevitaw li komplu nitilfu l-biodiversità. Il-konferenza li jmiss ħassir fl-Indja aħna qegħdin nittamaw li ħatar progress kbir fuq dan il-punt. Anka għal dak li huma ir-riżorsi li huma disponibbli għal din il-ġlieda. il ġlieda L-Unjoni Ewropea prezentat għanijiet għall-2020 u lan mhuwiex biss dak li inżommu in-natura iżda wkoll li nerġaw namlu dik li kienet. Dan huwa għan ambizjuż ħafna. Aħna nixtiequ mmexxuh il qudiem bħala presidenza ta' Ċipriotta. L-inizjattiva l-ġdida ta' speċjalizzazzjoni tal finanzjara għaliex wara kollox il-problemi dejjem hemm jispiċċaw il-finanzjar huwa l-ikbar problema. U rridu ngħidwa b'mod ċar b'mod eh, onest, għaliex meta nitkellmu fuq konferenzi eh, internazzjonali ma tantx għandhom riżultati, aħna lkoll nafu li fl-aħħar mill-aħħar wara dawn in-nuqqas ta' suċċess ħaħa li ma ngħidux fallimenti. Wara dan kollu Em nuqqas ta' finanzi. Iġviri biex nimmobilizzaw eh, finanzi għal program Life, din hija inizjattiva li aħna nappoġġawha bisħiħ. Ovvjament din mhux biżejjed waħedha, sabiex ikunu nistgħu niffaċċaw il-bżonnijiet kollha għall-istrateġija Ewropa 2020 u l-biodiversità. Iżda għalhekk aħna nappoġġaw ukoll il-finanzjar ta' dawn l-anijiet fil-qafas tal-PAK dan il-famus greening, jew ambientalizzazzjoni, ekoloġizzazzjoni. Naħdmu favur l-ambjent u dinja ta' importanza kbira u anka għas-sajt pal-maħet. Jina aħna ntamaw li fil-qafas tal-font il-ġdijt għas-sajt ikun hemm ukoll possibilità tal-ħarsin tal-ambjentu tal eh, tal-habitats marini. Tkellimna wkoll dwar sustanzi li huma ta' priorità l-ilma. Aħna ħankunu qegħdin naħdmu sabiex inkunu nistgħu niddefinixxu l-lista ta' dawn is-sustanzi. U l-għana u l-lini tagħna huwa li konna soluzzjoni fl-ewwel qari mal-Parlament Ewropew. Għaliex aħna nħossu li jekk ikonna ftejin fl-ewwel qari dan ikun fl-interess ta' kulħadd. Imbagħad minn hemmhekk din hija xi ħaġa li nistgħu nikkonsidraw wkoll fir-reviżjoni tal-proġett eh, flimkien tal-rizorsi tal-ilma. Nishtiq nirringrazzja l-President tal-li biddel il-kalendarju fuq dan is-suġġett għal xbtan il-mod għanna naqriżiet ħin sabiex nipruvaw nilħu dak li huwa fil-fatt għan komuni. Aħna ħanamlu il-parti tagħna, ovvjament eventualment nippreżentaw l-emendi tagħna sabiex nkunu nistgħu nsibu soluzzjonijiet ta' kompromess għal dawk il-kwistjonijiet li l-aktar huma diffiċli u aħna nittamaw li eh, fl-aħħar mill-aħħar dawn is-soluzzjonijiet jiġu aċċettati bl-ikbar numru ta' eh, stati membri kif ukoll mill-Parlament Ewropew, imma ma ninsewx li dawn is-soluzzjonijiet iridu jassiguraw ukoll il-ħarsien tal-ambjent. Jina nifhem li hemm ħafna interess ukoll koll għal dawk li huma sustanzi farmaceutiċi fil-lista tal-prioritajiet. Iżdem ħaġa oħra li qed tħasseb l-istati membri ġifieri l-ispiża tal-monitoraġġ għaliex qed jibżgħu li din tista' tkun iżejjed u dan anke minkejja l-isforzi kollha irridu nippruvi jekk ma nsibu insibu ftehim imbagħad irridu nsibu ftejn politiku fil-Kunsill ta' Diċembru. Mbagħad għamilna referenza wkoll għall iżvilupp favur l-ambjent u l-ekonomija favur l-ambjent li fil-fatt għandha il-puntatlu sforzi għal l-iżvilupp sostenibbli u dan irid jiġi affaċċat fuq livell indaqs, ġbiri, il sitwazzjonijiet ekonomiċi, soċjali u ambjentali. Li ngħaddu għall-ekonomija favur l-ambjent iżda is ukoll serja sħiħa ta' miżuri u politiki għalhekk irridu nilħu eh, irridu xienna ndaħlu din l-ambjentalizzazzjoni anka f'politiki oħra, partikolarment l-enerġija, trasport, is-sajt, agrikoltura. il-ġestjoni tal-materja prima, eccetera Iżda, jekk ma nbidlux li nġib aħna l-bnedmin, l-affarijiet mhux ħajkunu possibbli ħajkunu diffiċi ħafna. U jekk nbidlu l-imġiba tagħna, inkunu verament nistaw naffaċċaw il-kawżi kollha li jinsabu fl-eruq ta' dan kollu u naslu verament għal ekonomija favur l-ambjent. Tkellimna dwar il-bżon tal-bdil tal-infrastruttura, per eżempju tal-network eh, ta' l-ilma, l-onorevoli Franċiza għamlet referenza għal dan, U kif ukoll eh, punti fejn jistgħu jiċċarġjaw il-karozzi elettriċi u din hija dan huwa punt li fil-fatt eh, diskutejna fil-Kunsill informali tal-weekend eh, li għadda li huwa li finanzjar biex wieħed jadegwa għal dan għal tibdil fil-klima. U tkellimna propju fuq hekk, ġifieri in-networks sabiex nirranġaw l-infrastruttura biex naqsu it-telf tal-ilma jew inkella il-punti fejn jistgħu jiġu ċarġjati il-karozzi elettriċi, dan kollu jidħol taħt dan il-tip ta' eh, suġġett ġri fuq it-tibdil fi klima u semmejna numru ta' suġġetti iżda ma nistgħux noqogħdu nistennew li kollox għandu jiġi mill-budget tal-Unjoni Ewropea jew inkella minant l istati membri individwali huwa ċar li għandna bżonn ninvolvu wkoll l settur privati u inkella li jkun hemm dawn l-isħubijiet pubbliċi u privati. Għalhekk hemm bżonn li jkollna investiment privat. Aħna ma nistgħux nippretendu sur President li l-budget tal-Ewropa waħdu jista' jsolvi dawn il-problemi kollha. Sur President, jina ipprovajt li il-wieġeb l-ikbar numru ta' mistoqsijiet possibbli li ħadd nota tagħhom jekk forsi qabżit li xi mistoqsija ma milx dan apposta. U nistidinkom li tajdu li jekk misjer xi ħaġa u nkun nista' nirrispondi. Sur Ministru, nixtieq nirringrazzjak minn qalbi għaliex tajtna dawn il-tweġibiet daqstant eh, bir-reqqa nafu eżattament xinu l-programm ta'kom. Jina joġobni ħafna l-approċ ta'kom fil-rigward ta' tibdil ta' klima u koll fil-politika dwar l-ilma. Fl-ħar mill-ħar dawn iż-żewġ qasma politiċi jorbtu fl-imkien u għalhekk smajna wkoll fuq il-konferenza tal-ġnus Mauda kif ukoll fanna naħdmu biex nippreżentaw ruħna anka fil konferenz internazzjonali futuri kif ukoll aspettattivi tagħna minn dawn il-konferenzi. Naħseb din il-konferenza ma kienx waħda fuq l-ambjent imma fuq l-iżvilupp sostenibbli u Naħseb li din il-kwistjoni tolqot ħafna iktar oqsma milli l-ambjent biss. Naħseb illi b'dan il-mod u importanti illi aħna naħdmu tajjeb mal-imsieħba internazzjonali tagħna. Aħna. Dejjem ikunu kontenti bil presidenza nqas fil-bidu, imma fil-proċess ikonna ċerta diskussjonijiet kultant ikun hemm nuqqas taftajjim u jkun hemm bżonn ta' diskussjonijiet fit-tul. U dejjem ikun hemm kwistjoni bejn il-kwalità u kemm inħaffu l-proċess. Il-pasta il pasta l parlament dejjem jimxi qisu bl-ispit tat-TGV. U uh, il-konsil jimxi bil-pass tal-ferroviji eh, interreġjonali u għalhekk eh, nittamaw li naraw iktar leġislazzjoni, zammu għoddi majnejkom, jekk joġobkom fil-prezidenza ta'kom. Eh, Kem il-rol tijak bħala eh, ministru tal-agrikoltura kif ukoll l-importanza tijak fil-qasam tal-ambjent u għalek forsi taddinna l-messagġ ukoll il-Ministru tal-Finanzi li għandna bżonn tal-allokazzjoni tal-fondi, għandna bżonn il-finanzi għaliex dawn il-proġetti jistgħu jitwettqu meta aħna nitkellmu l-istess lingwa u jekk aħna ikonna ċertu ostakli ma nkunux nistgħu nimplementaw il-politika li nkunu nixtiequ. Għalhekk eh, huwa ta' vantaġġ għalina li għandna din it-taħlita tajba bejn l-agrikoltura u l-ambjent. U mhux biss nitkellmu fuq il-politika ambjentali. Is-sitwazzjoni ili i u u importanti illi tliet istituzzjonijiet jaħdmu eh, tajjeb anka fuq livell politiku u jikomunikaw tajjeb bejnietom forsi m'għandniex Eh, ħin bħalissa sabiex noqdu nitlu fuq dawn l-elementi, però nittama li anka fil-futur nkunu nistgħu nindirizzaw eh, dan il-punt sabiex anka l-komunikazzjoni bejn nietna tkun waħda aħjar. Nawguralek kull suċċess u l-Ministru fil-Presidenza tagħkom. Sa issa jiena rajt li hemm preparazzjoni tajba ħafna imma rajna ħafna presidenti, presidenti li kienu preparati tajbin imma eh, irridu naraw se niksbru fl-aħħar mill-aħħar, jiġifieri eh, għandna tim tajjeb nittama illi tkun esperjenza pożittiva u nawgura lek kull suċċess. Eh, Applaus kiri proedre, ήθελα Iva, president, Ήβα, Πρεσιντέντ, κουλμα στατνάει του ser ikun hemm kungress f'Ċipru fuq il-blueprint u ser tkun okkażjoni sabiex inti u membri onorevoli oħrajn jekk ikunu jixtiequ ikunu jistgħu iżuru il-pajjiżna u jonorawna fil-presidenza tagħna. Kull darba li tixtiequ li nkun preżenti hawn fil kumitat tagħkom kunu għafu li jiena lest li niġi hawn. Grazzi ħafna. Herzlichen Dank und wie gesagt viel Erfolg. Grazie ħafna nawguralek kull suċċess u nikkonkludu din l-ewwel parti tal-laqa. So, nach einer Vorstellung der Ratspräsidentschaft geht es jetzt wieder weiter. Wara dik il-laqa li kena ta' skambju ta' femiet ma' l presidenza naddu għax tal komitat tagħna, l-punt li jmiss fuq l agenda issa huwa xogħol prattiku leġislattiv, punt 16, sikurezza tal-traffir, tiftix, produzzjoni tal-żejt u l-gass f'nofs ta' baħar. Huwa titlu twil ħafna kważi teħillek biex tajdu kollu, jgħid il-President, niprofaw niċċaraw iktar l-affarijiet mit-titlu u niblaw minnaw. L-ewwel net niftaħ id-dibattitu. Nibdow bl-Onorevoli Arsenis ħajitkellem fisem il-rapporter l Jekk Jek Grazzi ħafna. ħanaqra il-punti ta' Sur Paleċkis li sfortunatament ma setax ikun hawnhekk fil-kumitat. Et nitolbu opportunitajiet ġdid li jkunu jistgħu jesploraw dawn il-kumpanija ta' żejt, jesploraw opportunitajiet ġodda biex ifittxu żejt jew l-gass iżda l-kilba l-enerġija bl-istess mod li hemm it-talba biex ikun hemm ekonomija u fl-istess ħin irid nżommu f'moħħna sikurezza jista' xi darba iwassal għal diżastri bħal pereżempju r-roqa żejt li kien hemm fil-Golf tal-Messiku. Is-Sur Paleċkis jgħid ukoll li jilqa l-proposta tal-Kummissjoni u jqisha bħala strument xieraq biex niżguraw sikurezza xirqa standards ambjentali wkoll fl-Unjoni Ewropea. Madanakollu huwa jistqar li huwa żgur li ser ikun hemm numru ta' emendi li ser isaħħu l-proposta. U se jiżguraw li l-anijiet tagħna nwettquha. Jixtieq ukoll jisħaq fuq l-ikbar kontroversja ta' din il-proposta il-Kummissjoni proponiet leġiżlazzjoni li tkun applikabbli direttament l istati membri kollha. L-rappresentanti tal-industrija f'ħafna stati membri qed jargumentaw li direttiva tkun aktar xirqa. Jinnota wkoll li f'diskussjonijiet li kien hemm fil-Kumitat Ittre tal-Parlament Ewropew 90% tad-dibattitu kien propju fuq din il-kwistjoni. Is-Sur Paliċkis huwa tal-fema u anke fl-istess mod il-grupp SND huma li appoġġaw il pożizzjoni tal kummissjoni u jemnu li regolament jista' jgħin biex ikun hemm livell indaqs bejn l-Unjoni Ewropea, bejn l-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea. Bekk ikun hemm proposta leġislattiva li tista' taħdem u tiżgura li s-sikurezza ta' ċittadini Ewropej kif ukoll l-ambjent marittimu ikun imħares bl-iktar livell oli fir-rigward it-tfaffir, it-tfiftix u l-produzzjoni taż-żejt u l-gass. Dan jeħtieġ minna li jkun hemm garanziji ċari li jkopru l-spejjeż ta' kasta ta' f'kasta ta' inċident, per eżempju li natfu l-roqa ta' żejt jekk ikun hemm, eċċetera. U għalhekk rridu nimxu mal-prinċipju ta' min inġiesa saħallas. F'każ ta' inċident ikbar, rridu naraw li jkun hemm eh, mhux biss kumpaniji kbar li forsi jifilħu għalihom dawn affarijiet imma hemm kumpaniji żgħar li forsi ma jfalħux għalihom u ħafna drabi jgħidu li fallow. U f'każijiet bħal dawn irridu naġixxu biex inkopru kollox. Barra minn hekk, dispożizzjoni fir rigward is-sem pubbliku privat irid ikun imsaħħa skont il-leġiżlazzjoni internazzjonali tal-Unjoni Ewropea. Iċ-ċittadini jridu jkunu marfa fil-ħin dwar il-potenzjal ta' tiftix u tħaffir għal żejt u l-gass. Il-pubbliku jrid ikun informat dwar inċidenti kbar u l-passi kollha li qed jittieħdu biex jilimitaw ħsara lill-ambjent u s-saħħa tal-bniedem. Barra minn hekk irid ikun hemm aktar ħarsin fir-rigward rapportaġġ anonimu dwar tassib ambjentali. L-awtoritajiet irid ikunu jistgħu ħarsu l-ambjent marittimu u ekoloġiku u rridu jaraw dan qabel meta jkun qed jagħtu l-awtorizzazzjoni l-awtoritajiet ta' tħaffir u tiftix. Ħafna drabi ma jridux jaraw sam neħirhom li provaw jiksbu profit malajr, iżda jridu jqisu l-affarijiet bir-reqqa u jqisu wkoll l-affarijiet tal-ambjent u tas-saħħa tal-bniedem, saħħa pubblika l-impjanti ta' tħaffira żejt ser ikunu dejjem kontrollati biex jaraw kemm huma lesti l-personal f'każ ta' inċident u f'każ ta' inċident ikunu jistgħu jaġixxu. Irridu standards l-aktar għolin anki jekk jaħdmu barra mill-Unjoni Ewropea. Huwa importanti li nikkonvinċu pajjiżi li mhux parti mill-Unjoni Ewropea, speċjalment dawk li għandhom attivitajiet ta' tħaffir u tiftix ta' żejt rib il-frontieri tagħna biex ikun hemm regolamenti vinkolanti u stretti fis-seħħ Pajjiżi ġirim anke dawk li mhux parti mill-Unjoni Ewropea jistgħu żidu sigurtà jekk ikun hemm spensjonijiet konġunti tal-impjanti rib il-pajjiżi ġirien tagħna u rib il fruntieri tagħna. Irridu protezzjoni tal-ambjent u saħħa pubblika mħarsa fl-interess ta' ċittadini u anki l-interess li naħfu l-opportunità għal xi riżorsi li jista' jkun hemm. Aħna rridu li jkollna pjanijiet effettivi u effiċjenti biex ikun jistgħu taffu l-impatt ta' inċidenti potenzjali jistgħu jseħħu. Aħna għandna ħafna impjanti kemm f'nofs ta' baħar fil-baħar ta' Tramuntana, iżda anki fil-baħar Mediterran u l-baħar Iswed. Din il-leġiżlazzjoni ser tkun stress test dejjem għaddej għall attivitajiet ta' tħaffiru tiftix ta' żejt madwar l-Unjoni Ewropea Irridu nidentifikaw li huma l-iktar installazzjonijiet perikolużi u rridu ngħidu darba l dejjem li l-Unjoni Ewropea mhux qed tipperikol s-saħħa tal-bniedem iżda qed tħares ukoll il-sikurezza ambjentali. Grazzi. Kriton Azenis und dan Grazzi ħafna Kriton. Issa nisimgħu mill-Shadow Rapporter tal-PPE, non onorevoli Ustran. Grazie ħafna, ma nafx eżattament il-min għandi nirringrazzja f'dan il-kas, eh, nirringrazzja sur Palenski u s-Sur Kritona unek illi eh, prezenta l-pozizjoni fismu, ġvi grazzi ħafna eh, tal-spiegatijak, aħna jina nilqa il-proposta tal-Komissjoni, il-fat li nsaxħu l-attività offshore fil gwarta z zejt u li din proposta miex biss waħda Ġermaniża imma għal dak kollha li jgħixu ma xtajtiet eh, proposta importanti u nafu l-koll eh, x'konsegwenzi negattivi jista' joħloq inċident f'dan il-qasam. Aħna Idret il il-pont li fil-futur eh, dawn il-borħolż u dan it-tip din it-tip ta' attività ser tiżdiet u Eh, dejjem ser jġibu ktar riski magħhom bħalma għadu kif eh, spjega eh, Kriton. Huwa importanti li konna regolament sabiex ikonna regolamentazzjoni minima f'dan il-qasam u naħseb li din hija soluzzjoni tajba fuq il-proposta tas-sur Pareski kien nista' semmi tliet punti l-ewwel nett jiena nħoss illi il-talba il talba għal uh, nilqat talba għal iktar trasparenza fil-regolamenti kif ukoll illi eh, din il-proposta għanna naċċertaw illi meta jintemu dawn l-attivitajiet eh, il-proċess huwa wieħed problematiku però l-istat membru involut irid jara li l-leġislazzjoni tiegħu Eh, tkun għadha titwaqta u li anka jippermettu ċertu ispezzjonijiet. Dan il-mod anka eh, l-attività mhux xirqa f'dan il-qasam tkun eh, imbeda. Grazie. Als nächsten Schattenberichterstatter möchte ich Bas Eichhaut. Mr. Eichhaut. Thank you, Mr. Chairman. Grazie, Präsident. Grazzi Kriton tal-li tajt il-verżjoni tal-rapporter. U importanti, impressionanti li t nxolli li fuq l-LUCF, fuq it-ħaffira z-zejt, kollox inti għattamel. Issa, naddu għall-opinjoni. L-ewel net ħna nappoġġaw parti kbira direzzjoni li s-sur Paleċkis jgħat isegwi u l-appoċ għal-rapporter tagħna jgħatem. hemm saħħaħ il-proposta tal-Kommissjoni f'ċertu partijiet il-proposta tal-Kommissjoni kienet kemm xejn diżappuntanti. Meta publikaw il-proposta tagħhom s sena li għaddiet, ma tantx konna kuntenti wis f'ċertu punti, iżda jiena naqbel li huwa regolament u mhux direttiva hemm ċertu diskussjonijiet għaddejjin xi kultant u importanti li ta' bilħaq dan ikun din kun direttiva biex bekk ikun hemm livell indaqs u mhux nidħlu f'diskussjoni min qed jimplementa xiex, min qed jagħmel xiex u ma nagħtux jett il dak li premju lil dawk li l-aktar iridu jagħmlu jimxu l-qoddim fil-miżuri ta' sikurezza u għalhekk naqblu mar-rapporter li għandna nżommu mar-regolament. Fuq il-tafir għaż-żejt rridu naraw kemm jista' jkun nevitaw bħal incident ta' Deep Horizon ma jsehx. Diffiċli ħafna tagħmel dan. Importanti li ngħidu darba wara l-oħra li neħtieġu spezzjoni tal-ispetturi ċertu każijiet u rwol tal-lemsa jgħat loġiku li jkun hemm, u sfortunatament dan nieqes mill-proposta tal-Kommissjoni u anki r-rapporter mhux qed jindirizza din, u għalhekk ħares u emendi f'din id-direzzjoni biex niġbdu l-attenzjoni fuq dan rwol għall-Aġenzija Ewropea ta' Sigurezza tal-Sigurezza Marittima. L-EMSA. Importanti li biex nevitaw l-inċidenti niżguraw li ma jkunx hemm sogri f'żoni l-aktar vulnerabbli speċjalment fil-ekosistemi, iżda anki fir-rigward tħaffira ta' żejt fi profondi ħafna Nafu li fiż-żona artika fil-Baħar ta' Tramuntana, pereżempju, qegħdin ikun hemm talba għal moratorja wkoll u qed nagħmlu dan ukoll blemendi tagħna. Ġala darba ikun hemm problema u f'sitwazzjoni sfortunata b'xorta ħażina seħħ xi ħaġa u x'inċident irid ikun hemm responsabilità tal-kumpaniji u għamnek naqblu ma' rapporter li nsaħħu dispożizzjonijiet finanzjarji hemmhekk iżda naħseb li nistgħu nsaħħuha wkoll. Għax huwa interessanti li naraw li f'dan l-istadju huma l-kumpaniji tal-assikurazzjoni li probabbilment ġew iżuru l-uffiċċji tagħkom ukoll u jgħidulna ma nistgħux niżguraw kollox bej wieħed u ieħor u dan juri kemm hija kwistjoni taħraq perikoluża. Anke l-kumpanija tal-assikurazzjoni stess qed jgħidu ma nafux kemm nistgħu nassiguraw għax m'hemmx dejta disponibbli. Dan prattikament juri li l-kumpaniji taż-żejt qed jagħmlu negozju u qegħdin jaqalawha tajjeb u lqas jafu x'hemm sogri u jekk xi ħaġa tiżgarra edha fuq spallej l awtoritajiet u mhux fuq l-investituri privati. Hija kwistjoni li għandna nindirizzaw, forsi fuq madda qasira mhux se nagħmluha, tajjeb għalija, forsi mhux permezz tal-assigurazzjoni, iżda rridu niżguraw li l-kumpaniji privati li qed jieħdu s-sogru qed jagħmlu din l-attività u jaqalawha tajjeb u jieħdu profitti minn dawn għaliex il-kumpaniji madwar id-dinja huma numru wieħed huma xell huma qegħdin jieħdu r-riskju u jekk eh, xi ħaġa tiżgarra jfarfru minn fuq spallejhom. Din ma nistgħux naċċettawha u la la fl-ibħra tagħna u anke lanqas barra mill-Unjoni Ewropea Fipra barranin fejn hemm kumpaniji Ewropea attivi iżda. Aħna għandna leġizlazzjoni Ewropea anke l-kumpaniji Ewropej anke jekk qegħdin jaħdmu barra mill libra Ewropej. Sa ġoħra importanti huwa li niżguraw li jkunu responsabbli għall-ispejjeż kollha inkluż anki li jżarmaw ir-rigijiet fl-aħħar. Għaliex ħafna drabi meta dan meta jseħħu inċidenti il- Zarmar tal-rgijiet seħ mill-autoritajiet lokali u nazzjonali. Importanti li dan isuħ u l-kumpaniji dritu jkunu responsabli għal-katina kollha ta' xogħlijiet u fl-emendi tagħna dan ħanisħuh. Għalhekk bon ġenerali nappoġġaw id-direzzjoni tal-rapporter biex insaħħu l-proposta tal-Kommissjoni iżda ħankomplu nirfenawha. Grazzi. Grazzi ħafna. Shadow Rapporter? jew mill standard Rapporters. Illum jider u għet jirrapprezenta sal-kollega Lepage. Grazzi, sfortunatament Korin ma setax kun hawnhekk u għalhekk talbitni biex nagħmel xi rimarki fi sema. L-ewwel nett, grazzi lil Kriton u r-rapporter. La bozz ta' opinjoni hija punta tluq tajjeb ħafna, iktar minn hekk anzi. Bħala liberali nafu l u emendi biex nsaħħu l-rapport u anki speċjalment fil-qasam ta' sigurezza finanzjarja, il-monitoraġġ tal-Unjoni Ewropea, trasparenza u l-indipendenza tal-verifikaturi u tal-partijiet terzi kuntenti li l-Sur Paleċkis mux jtibiddel l-istrumenti legali, aħna nappoġġaw l-inżommu regolament u mux direttiva kif qed jipproponi rapporter ta' jitre għalhekk napoġġawkom bil-kbir hemmhekk. Wa kruċjali wkoll ir-rwol li l-emsa tista' taqdi. Huwa rwol limitata issa l-trasport u l-grupp liberali hoss li hija importanti ferm li dan jiġi estis ukoll biex ukoll rwol għal um, taffir u l-esplorazzjoni ta' żejt li qegħdin niddiskutu issa xa ġoħra hija r u s-sikurezza finanzjarja. L-Onorevoli Eckhout diġa ressaq punt importanti l-qoddim. Nilqawa ħafna li l-Kummissjoni qiegħda testendi l-ambitu tal-Direttiva tar-Responsabilitajiet Ambientali dan huwa pass pożittiv ferm. Aħna nemnu li l-operaturi rridu jkunu mitluba fil-proċedura ta' għotja ta' liċenzji u anke għal periodu operazzjonali kollu u kull fażi tal-proġotti f'nofs ta' bahar li jgarantixxu li jkollhom kapaċità finanzjarja meħtieġa biex jiżguraw li jkunu jistgħu jagħmlu rimedju f'każ ta' ħsarat ambjentali ikkawżata mill-attivitajiet speċifiċi li huma jagħmlu. U element kruċjali dan. Fl-aħħar, President, aħna ħanifukaw ħafna fuq l-indipendenza tal-verifikaturi u tal-partijiet terzi fuq it-trasparenza tal-proġett kollu wkoll aħna sodisfatti ħafna li r-rapporter introduċa il-ċirkostanzi estremi li jistgħu jseħħu, forsi nistgħu nsaħħu xi ftit sabiex nevitaw li namlu dak li namlu bħalissa ġifiri nħafru fil-żoni artiċi, grazzi. Grazzi, ħafna. jinti president l-Onorevoli Jana Kudakis, qed tirrappreżenta lil xaħat ieħor ukoll. Grazzi. Jiena lum l-Onorevoli Stevenson, l lilu. Qed jitjieb qalu li tajjeb, tajjeb. Kompliment Mela, bħalma tafu l-Parlament Ewropew nafu li l-tħaffira z-zejt f'nofs ta' bahar fih numru ta' sogri. Dan rajni fil-rapport ta' sena jaddit, u s-sur Stevenson qal li f'kwalinkwa attivitajiet bħal dawn irridu jżguraw li l-pajjiżi kollha konċernati kollhom l-ogħla livell ta' sigurezza. Fl-istess ħin irridu noqogħdu attenti u mhux naqbdu u nitfaw kollox l-istess keffa u mal-ħażin jieħel it-tajjeb, nafx nkella dil-proposta nistgħu noqtu lil dawk li mhumiex ħadd jew nispiċċaw il-kumpaniji niddelokalizzawhom x'imkien ieħor mill-perspettiva tagħna jiena gburija fil-qafas tagħna ta' xogħol fil-Baħar ta' Tramuntana. Dan kien eżempju dinji tal-aqwa prassi u aħna nilqgħu il-fatt li uħut mit-test ta' testi tal-Kummissjoni huwa bbażat propju fuq il-qafas tar-Renju Unit. Huwa xira li l-Istati membri jridu jżidu l-standards tagħhom u jżommu mal-bija. Huwa ta' tħassib li l-Kummissjoni proponiet regolament inflessibbli mill milli direttiva u għalhekk qiegħda tinforza fuq stati membri bħal pereżempju r-Renju Unit li tħassar parti mill-qafas regolatorju ta' suċċess u jdaħħal minflok regolament Ewropew ieħor minflok. Taħriġ ta' ħaddiema għal bażi legali fisser spejjeż kbar u ħeħdilna ħafna ħin. Jista' saħansitra jżid iwassal għal tnaqqis ta' standards ta' sikurezza għaliex it-taħriġ ta' professjonisti tal-qasam ta' tħaffir ta' żejt ikunu eh, kollom attenzjoni f'dat taħriġ u mhux fil-attivitajiet tagħhom. Intam eh, mir-rapporti li jattajdu fissru jekk jissarrafom fi flus 146 miljun lira sterlina. Tajjeb, ħanna lira sterlina qed Sur Stevenson. Klim li l-in mikrofonu. Dawn il-proposti jistaw wasluna li konna ħmar il-lejl sħiħ fil-qasam legali għaliex il-leġizlazzjoni tista' tkun kaos sħiħ Pala MEP tar renju Unit jina gburija li nistaw nżommu l model tagħna ta' sikurezza, nurih l sħabi u eh, kuntenta li konna l-esperjenza kollha biex nfassal l-proposti biex l-operaturi kollha fil-pajjiżi Ewropej kollha jistgħu jibbenefikaw. Naf ħafna MEPs oħra li provaw jieħdu vantaġġ mill-proposta biex jitolbu li tħaffiru tiftix għaż-żejt jieqaf minnu fih. Iżda jien fid-dinja reali U sakemm il-pressjoni min-naħa tal-ħodor turina alternattiva vijabbli għal żejt u l-gass, irridu nkomplu naħdmu biex naraw kif nistgħu nużaw blaqwa mod u bl-aktar mod sikur ir-riżorsi tagħna. Il-grupp tagħna se jressa numru kbir ta' emendi għal dan it-test. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Jiet il-President. Grazzi għal kontribut minnaħa tal renjunit jgħid il-President. U issa naddi għal kellim li jmiss l-Onorevoli Vils. Għanna lila istess prezenti waħda mill-ftit u mhux xi ħadd ieħor jirrappreżenta. Grazzi President. Aħna bħala kumitat qed ikonna nagħmlu rapport fuq xi ħaġa li għandu x'qasam ma' l-industrija. Din eh, hija l-attività offshore u qed nindirizzaw is-sigurtà f'din it-tip ta' attività bil, anke anka nitfaw dawl fuq xista jkunu konsegwenzi ta' x'inċident f'dan il-settur fuq il-bnedmin u anka fuq l-ambjent il-Kumitat tal-Itre huwa ah, u korresponsabbli eh, minn dan il-qasam u jrid jaħdem b'kooperazzjoni maħna u għalhekk jina nixtieq illi eh, b'dan il-mod natu sinjal ċar ta' xin id-direzzjoni tal-Parlament jina nilqa il-fat li l-Kommissjoni qed eh, toħodom bis-serjetà dawn in-negozjati fir rigward tas-sigurtà u anke tipproponi dan ir-regolament. B'dan il-mod l-Unjoni Ewropea għattu l-opportunità li jkollha l-standards minimi fl-istati membri tagħha li implementati u dawn l-standards ambizjużi għandhom ikunu ta' importanza aktar minn qatt qabel. Dan il-qasam jridu nindirizzaw il-gass u żejt u anka kif nindirizzaw ir-riżorsi illi uh, mhumiex infiniti dawn huma ta' tħassib u uh, ovvjament jagħmlu effett ukoll fuq il-prezz u d-domanda. Il il-rizorsi għedin uh, nużawa u neħduwa manka minn nibħra u uh, font illi uh, huwa wieħed ta' konsiderevoli. Dawn il-punti huma dejjem dejjem tqajmu anka f'dawn l-aħħar sentej. Issa jekk aħna naraw jekk ikun il-każ li nqala incident, Iridu naraw li konna il-miżuri ta' sigurta li kun jistaw jitħlu fis-seħ. Artiklu 4 tal-Kommissjoni huwa vakwis iridu nagħmluha biċ-ċar illi ikun hemm mezzi finanzjarji biżejjed qabel ma tinħareġ liċenzja eh, lil xi kumpanija. Jiġifieri jridu jkunu eh, f'pożizzjoni illi anka jkopru l-ispejjeż u l-kumpens sabiex jikkontrollaw sitwazzjoni f'każ li nqala inċident. Jien nixtieq nirringrazzja lill rapporter tax-xogħol tiegħu u naħseb li b'dawn l-emendi nistgħu nkomplu nikkonfermaw l-approċċ tajjeb tagħna. L-ebda kumpanija ma hija eh, kapaċi illi tbassar xikunu l-ispejjeż li din tiselta magħhom f'każ li nqala inċident u xtaqt insemmi illi eh, jekk eh, kultant nuħduha b'xi ħaġa ovvja illi nistgħu nħomġu l-baħar tagħna b'dan iż-żejt l-approċċ għandu jinbidel għaliex din attività offshore il-ċans li konna dan it-tip ta' tneġġis ovvjament jikber il-tħassib u l-inkwiet tagħna irrit jindirizza u ir il-rizorsi tal-żejt u tal-gas. Irridu nżommu f'moħna li dan it-tip ta' rizorsi mumiex rinnovabli u għalhekk irridu nżommu għajnejna illi irridu li ninvestu fil-enerġija rinnovabli iktar mill nkomplu nasru dawn ir-riżorsi taż-żejt u gass. Dan it-ħaffir offshore irridu nillimitaw u rridu naraw li hemm is-sigurta kollha meħtieġa b'dan il-mod inkunu nistgħu nipproteġu l-ambjent u anka naħdmu favur l-enerġija rinnovabbli. Grazzi ħafna, Sinjor Vilt. Inti tfajdaw fuq il- l-element għalfej aħna ma xaqnix uh, eh, nipparteċipaw f'dan kollu. Inti għamilta u koll bitċarx ma kompetenzi ta' dan il-komitat, aħna għanna eh, kompetenzi esklusivi, mbagħad hemm ukoll kompetenzi li aħna naqsma komitati oħra fostom litre din dejjem kienet kwistjoni mal-kollegi tal-itre u nħoss illi din il-proċedura eh, per eżempju fuq dan is-suġġett eh, hija ta' kompetenza tagħna, però d-deċiżjoni ittieħdet mod ieħor. Mela. L-onorevoli membru li jmiss, musara mill-lek limitu fuq il-ħin. Grazzi ħafna pal manzerta uh, eh, il-ġimma li għaddiet kont f'assembleja ġenerali ġewwa Franza, aħna konna fl-oppożizzjoni hemmhekk u ressaqna leġislazzjoni abbozz sabiex ikonna proibizzjoni proibizzjoni fuq uh, l-esportazzjoni offshore ta' din it-tip ta' risorsa sabiex wieħed itella dan it-tip ta', ta risorsa għandek bżonn ta' eh, tamir speċjali, eh, jikkonsma ħafna enerġija, hemm ukoll l-element ta' tħaffir eh, palma jiġri għax-xell gas u jiswa erba darbit iktar milli wieħed iħaffer fuq l-art. Aħna ħanna l-eżempju ta' ta' Gojana. Ovvijament dan huwa investiment eh, qawwi għal dawn il-kumpaniji, pereżempju tullu tefat pjattaforma u jtiswihom 300.000 euro kull jum sabiex iħadmuha ġifieri dan jiswa ħafna, jiswa ħafna anke f'termini ambjentali. Hemm biodiversità f'dik il-parti tad-dinja anka uh, tal-bahar. Emmek, eh, aħna naħsbu illi l-valur ta' dan kollu jisu ħafna iktar mill-prassi l-oħra u għalhekk. il kommissjoni għandha wkoll punt interessanti naħseb ir-rapporter għandu jkun iktar stret fil-rigward ta' dawn l-attivitajiet iżomm u d li jekk wieħed għandu bżonn enerġija hemm mezzi differenti sabiex dan jiksibha. Grazzi Mela, wasanna sabiex nikkonkludu id-diskussjoni. U xtaqt ngħaddi l-kelma lill komissjoni mbagħad wara. Nibdew il komissjoni Grazzi ħafna, Sur President. Grazzi l dawk kollha illi intervjenew. Grazzi lil dawk kollha li qed jappoġġjaw il-proposta tal kummissjoni Naħseb li lan tal-Kommissjoni huwa wieħed ċar, jiġifieri li naħolqu kondizzjonijiet aħjar għall-esplorazzjoni u l-isfruttar ta' dawn ir-riżorsi, ovvjament jekk nishtuq jew le, din attività se tibqa' preżenti magħna anke fir-roadmap 2050 fuq l-enerġija aħna qed inħarsu li l-ekonomija karbonju baxx u anka l-aħjar uh, source possibbli. fir rigward tal-enerġija rinnovabbli rridu nibqgħu realistiċi u naħseb li importanti ħafna illi nileġislaw mod xieraq fuq livell Ewropew għaliex ukoll hemm numru ta' taffir li jsir fl-Unjoni Ewropea nafu li hemm stati membri li huma avanzati iktar minn oħrajn par-Renju Unit xtaqt infakkar li kienet il-BP kienet eh, involuta f'Makondo. Għalhekk din hija kwistjoni l s għandha tħares leja u aħna rridu b'mod ċar nirregolaw din it-tip ta' attività. F'dan il-mod aħna għandna il-proposta għal regolament għan xidu indirizzaw l-operaturi huma qed ikunu huma dawk responsabbli prinċipalment sabiex jaċċertaw is-sigurtà ta' dawn it-tip ta' operazzjonijiet. Ġifieri l-diskussjoni hija waħda ċara Din ser isseħ f'dan il-Parlament. Itre qed jipproponi direttiva aħna t naraw li intom qed tappoġġaw regolament u fil-Konsill tistgħu timmaġinaw tajjeb li għaddi għaddin id-diskussjoni wkoll. Ringrazzjawkom tal-appoġġ tagħkom. Grazzi u koll tal-appoċ u proposti għaw l-għanim minna ħatana intom sħaqtu fuq numru ta' kwistjonijiet illi huma problematiċi aħna nifmu tajjeb illi intom qed tisqu fuq l-importanza tagħhom fosthom il-responsabilità finanzjarja. Huwa veru illi l-assigurazzjonijiet bħalissa ma mhumiex pożizzjoni li jkopru l-ħsara li tista' ssir din hija kwistjoni li aħna konxi tagħha u għalhekk aħna qegħdin inħarsu wkoll li alternattivi oħra fej permess tal-proposta tagħna aħna kun san nindirizzawhom aħna nħossu illi għandna daqsxejn eh, m'għandniex soluzzjoni waħdanija. Ir-rapporter ukoll ressaq punt importanti fuq eh, attività minn stat membru li tkun sottomessa għal ġurisdizzjoni ta' stat membru fejn tkun qed issir l-attività huwa veru għandna eżempji oħra fej numru ta' operazzjonijiet għaddejjin li ma jinvolvix biss stat membru wieħed imma eh, bekk qed nikkoraġġixxu iktar kooperazzjoni reġjonali għaliex tkun utli ħafna f'dan il-każ. fimtu tajjeb ukoll li qed ħarsu id-decommissioning anka tal-pjattaformi li hija kwistjoni importanti ħafna u li normalment tkun parti mill-liċenzjar. U licenzja li tinħareġ lil eh, l-operatur ton konsiderazzjoni ċiklu sħiħ u l-Komissjon id-decommission hija inkluża hemmhekk. Din hija kwistjoni intom Sħaqtu wkoll fuq il-punt tal-emsa. Reċentament il-regolamentazzjoni fuq l-EMSA, l-European Maritime Safety Agency, twessat sabiex anka sabiex tipermetti li l-EMSA wkoll tkun tista' eh, iżomajnejha fuq eh, l-operazzjonijiet Forsi intom qasat titolbu daqstant eh, fil-gwar ta' supervizjoni tal-emsa. Eh, Mux eh, direttament ir wol tal-emsa naqas sissa. U forsi hija xi ħaġa li sa niksbu pass pass. Sa issa l-Kummissjoni mhux qed tikseb u wisq fuq dan aħna nilqgħu idejat fuq it-tip ta' trasparenza fuq il-punti sensittivi aħna jiddu nikkonsidraw dan fil-proċess tal-ħrixa liċenzji. Il-Norveġġa hija mħasba dwar iż-żona artika u għet segwi kollox mill-qrib aħna għana fiduċa illi ser jniedu l-kondizjonijiet tajbin sabiex jagħtu lok għall esplorazzjoni ġdida, ovvjament nistaw nifmu tħassib tagħhom, però teknikament din tiġi solvuta fil-proċedura tal-ħruxa liċenzja. Bek inkollna ċertu prevenzjoni tanka kif tixtiqu intom għaliex din kustan importanti ħafna jina sa konkludi hawnhekk Zgur li se naraw ħafna mendi f'dan il-komitat li tre se jiddiskuti dan il-punt għada fil-ħodu. Ninsab ċerti li d-dibattitu fil-parlament se jkunu eċitanti. Aħna qed insegwu kollox b'interess kbir. Aħna qed naħdmu mal it-fit mal konsel għal dawn is-sitt xhur, jiġifieri nafu li din hija prerogati wkoll tal-Presidenza Ċipriotta sabiex anke nibdew trialogu bejn il-Parlament mal-Parlament u l-Konsil qabel tmiem din is-sena għaliex din hija wkoll kwistjoni oħra hawnhekk. Il-fatt li m'għandniex żmien x'nitilfu. Irridu noħolqu l-aħjar kondizzjonijiet possibbli sabiex din l-esplorazzjoni u l-attività ta' produzzjoni permezz tal-offshore jkunu possibbli. Aħna għandna mira hija li jkollna l-aħjar kondizzjonijiet possibbli. U dan din dan huwa l-ħsieb wara regolamentazzjoni tagħna. Grazzi ħafna lill-Kummissjoni. Bekk eh, nistaw nikkonkludu dan il-punt. 12 ta' Lulju hija l-iskadenza għall-emendi. Is-6 ta' Settembru mbagħad niddiskutu l-emendi u 19 ta' settembru nivotaw fil-komitat u mbagħad fil-komitat tal-industrija eh, jivotaw fl-10 ottubru. Grazzi ħafna. Naddu issa għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna punt 17. 17 u 18 il-programm għal riċerka u innovazzjoni fil-rigward tal-implementazzjoni Horizon 2020. L-ewwel nishtiq nixtieq eh, nilqa' li rapporter is-Sur Kristan Silvju Buxoj. Nittama li għattu tajja pjajt il-President Buxoj. Grazzi ħafna jina nixtieq nirringrazzja li relaturi korrelaturi kollha u dakolla l u l-emendi, tafu li għanna madwar 400 emenda fuq il-regolament u 200 oħra fuq l-implementazzjoni ta' deċizjoni. L-intervent tiegħi se jiddum da' xej iktar għaliex se nipprova nagħmel kummenti fuq uh, l-iktar punti importanti ma jfissirx li din hija il-pożizzjoni finali tiegħi. Jiena ħerqan ukoll li nisma' il-pożizzjoni tal-kollegi tiegħi. Emmendi li jġibu id ideja ġodda fuq sma fej l-abbozz GTI eh, mandirizza xċertu punti tal-proposta tal komissjoni Ja, hemm ukoll emendi li jagħmlu eh, referenza għal li wieħed jiġbet leh eh, riċerkaturi żgħażagħ jew ġodda. Jiena favur ukoll li jkun hemm eh, interdisciplina għaliex bekk anka naċċertaw illi eh, namlu ċertu kisbit xjentifiċi mod iktar maġġen. Fuq l-stem cells. Għanna ħafna emendi. U jina ser niprofa nressaq xi kompromessi xi emendi huma iktar ambizzjużi mill-proposti mill-proposta tal-Kummissjoni oħrajn huma aktar limitati. Jiena għamilt l-emendi b'tali mod illi stajt ninkludi anke l-kummenti tal-Kummissjoni fir-rigward tal-stem cells tal-embrijuni ħassejt illi m'għandniex inkunu preskrittivi wisq sabiex inkunu nistgħu nħallu bimim miftuħa l-alternattivi oħra ġifiri mux dawk biss prodotti mod industrijali jew kella mill-kurdun, mid-dem tal-kurdun. Fuq il prevetti dawn ma jistax jisaxħu eh, f'dan il-qasam. Eh, Pero fl-istem cells nistaw namlu ġirin għaddu daqxie attenti hawnhekk Fuq nano-teknoloġija b'mod partikolari fuq s-sigurta. Hemm li nista' nappoġġom għaliex eh, inħoss li nanoteknoloġi tista' twassal għal tmexxija industrijali imma rridu nżommu wkoll quddiem għajnejna l-isfida u l-impatt fuq l-ambjent u fuq il-bniedem. Is-Sinja Cortines għamlet l-emend resqet l-emendu kol fuq il-bioteknoloġija anka fil-produzzjoni ta' l-ikel u l-alf. Jina minix konvint dwar li konna priorita għalija fil-rigward tal-ekonovazzjoni. Palma għet jiproponi s-sur Seber għaliex l-innovazzjoni ekoloġika hija wiesa ħafna tiġbor fija ħafna attivitajiet li diġa ma koperti f'setturi oħra fil-rigward tal-saħħa enfasi fuq uh, mart kroniku li jina nista nilqa għatinżidu inżidu wkoll xi punti ma' dawk illi jiena diġà inkludejt fil-bozza l-opinjoni jiena ser nappoġġa. Anka ir-riċerka fir-rigward għad dimensjoni ta' ċertu Mart, naħseb illi din hija dan huwa qasam importanti, speċjalment fej ċertu mart huwa relatat mas-sess tal-persuna. Dan jorbot ma l-identifikaw kategorija ta' pazjenti u anka fejn għandhom l finanzi per eżempju s-sur l-ħar, resa emendi sabiex namlu referenza għal persuni b'dizabilta għall-inqas eh, jiena min-naħa tal-qasam tas saħħa ma nafx għalfej għanna nidentifikaw din il-kategorija li fuq il-lista tal-mart kroniku illi aħna diskutejna l-aħħar darba wkoll inħoss illi ikun ideja ah- aħjar illi inneħħu l-eżempju sabiex kull marda kronika tkun fuq l-istess livell, ġifiri lebda waħda ma titħalla barra mill-programm Horizon 2020. Jina nappoġġa ħafna mill-idejat fl-emendi, per eżempju l-mart rari, il-medicina personalizzata, l-infertilità, l-interventi marbuta u koll mal-fatturi ta' riskju, ħna rridu nkunu ċerti dwar formalazzjoni li koll rridu nfaslu fl-imkien fuq il-parti tal-sigurta eh, ikel Jina Naqbel ma l-punt tal-katina ta' provista. inħossi li l-koll saw naqblu fuq il-fat illi idun tejbu dan il- katina tal-li kellu namlu riċerka ulterjuri sabiex naraw kif dieta aħjar tista it-tejb promozzjoni tas saħħa Irridu wkoll insibu soluzzjoni għal uh, midi fit-tnaqqis tal-gassijiet tal-effett serra. Għavolja forsi dan mhux l-aħjar eh, moment li niddiskutuh, però dan huwa punt importanti ħafna l-Kumitat tagħna li aħna nindirizzaw l-enerġija rinnovabbli, l-effiċjenza fl-enerġija sabiex anka niżviluppaw eh, metodi ta' ħażniet għal din il-tip ta' enerġija kif ukoll illi nikontribuxxu għal l-anijiet fil-rigward tal-politika tal-enerġija. Qed indirizzaw ukoll l-politika tal-ilma flimkien ma l-azzjoni klimatika. Jiena nappoġġa dawn l-emendi imma irrit nasal għal kompromess fuq li ma titlu preċisa nanużaw. Fuq il-parteċipazzjoni tal-SMEs rigward ta' leadership u l-industrija u teknoloġija. Dawn l-elementi li jiġu diskussi u hemm percentaġġi differenti li jiġu proposti. Min qed jistaqsi dwar l-allokazzjoni għall smis u għalhekk iridu nilħu kompromess hawnhekk. Nista' nikkonkludi billi nitkellem fuq il-budget fuq livell ġenerali. Bħalma tistgħu taraw jiena proponnejt emenda fej il-figuri billu percentaġġi. Dan diskutajni l-aħħar darba għaliex dan. Issa ħinna maħna li ikunu xikunu il-negozjati, il-riżultat ta' negozjati tal-MFF, il-pis ta' kull uh, punt li għandu jiġi finanzjat jibqa' l-istess fil-programm. Nittama li tistaw taqbdu ma dan il-prinċipju, dan ġi diskuss uh, u maqbul fuq fil-komitat itre. Ovvjament, hemm punti li aħna għana differenzi tagħna fuq però nistgħu nħu kompromess. Jiena favur illi nżidu riċerka fil-qasam tas-saħħa li xi dan huwa prerekwiżit għall kompetittività u anke li ikona ċertu ikonna ħajja b'saħħitha fil-tul ta' żmien. Nipreferi li jkun hemm budget iktar qawwi għal kull sfida jekk inpoġġu kollox f'daqqa ifisser li anka l-Istitut ta' Teknoloġija Ewropew ikun hu li qed immexxi u qassam il-budget. Idu naraw li dawn il-flejjes imorru wkoll lejn l-SMEs firigward rigward ta' riċerka u naħseb li għandna bżonn nagħmlu dan sabiex nkunu nistaw natu fondi għal-attività li iwaslu għal-prodotti eh, li jistaw jitpoġġaw fuq is-suq u minflok ma ninvestu ħafna f'riċerka li mhux dejjem tosal innovazzjoni. Intom irċevejtu l-proposta tal-kompromess tiegħi. Nittama li jkun test koerenti u ċar. Jina ser nipprova norganizza l-laqat eh, kemm hemm bżonn sabiex nkun sa nikkonsidraw niddiskutu dawn il-kompromessi. Jiena nixtieq li jkolli eh, dokument li jkun wieħed konċis u mhux biss jiġbor kollox fih mod partikolari fejn hemm elementi li mhux bil-fors għandna ninkluduhom. Grazzi ħafna tal-prezentazzjoni fuq rapport tiegħek ngħaddi issa għal korrelaturi Is-Sinjura Cortines. Ħames minuti. Grazie, signor Presidente. Grazzi, Sur President. Jena xtaqt najt li nishtiq nirringrazzja l-Sur Bozoja l-sforz tiegħu kif ukoll xtaqt naraf li dan il-programm huwa ħafna iżjed komplikati minn dawk li jiena eh, immaniġġajt jiena ħdin fuq is-sitt wieħed is-seba' imma dan huwa ħafna iżjed ikkomplikat u fl-istess ħin jiena naħseb li verament ftit persuni saw jifmu għax biex tifhem il biex tistudja il-programm isek qed tistudja xi eżami verament ikkomplikat fl-istudji tiegħek. U għalek għaw taħna għaw ħafna taħwit u dan naħseb li huwa problem eħ, problema kbira. Iżda ħaġa waħda li nista' ninnota, eh, il-programm Horizon huwa speċi ta' eh, sommarju li mbagħad jina mal-programm speċifiku u dan ħassibni. Mela l-ewwel il problema teknika. Irridu noqogħdu attenti ħafna bl-emendi ta' kompromess għax kull ħaġa li ħanemendaw trid tkun f'post partikolari. Jekk inbidlula f'posta, jekk inħaltu l-affarijiet u l-ideat, nistgħu nippreġudikaw il-proġett kollu kemm la bot kollu kemm Għaliex, għaliex kull programm qed jirrispondi għal organizzazzjoni li ħadd li li jiġġestjona dik il-ħaġa partikolari. Iġvi jekk iġaqlu l-affarijiet ħankunu qegħdin impoġġuh taħt awtorità differenti ta' dan il-programm. Għalhekk irid noqogħdu attenti ħafna ħafna. Aħjar nirrepetu ħaġa erba' darbiet u mbagħad nivvotaw kontra l-emendi. Sabiex l-importanti huwa li l-emenda tkun f'posta. Kien hemm eh, problemi fil-kummissjoni Eh, il kunsil il nixxielu jara ċertu affarijiet eżempju, għal dak li għandu xaqsam ma' tibdil fil-klima, imma tibdil fil-klima pereżempju irrit joqgħod taħt il-kultura il pereżempju, ma mbagħad irid immur ukoll post differenti, għalhekk hija noqogħdu attenti. Nixtieq indaħħal serje ta' emendi li naħseb huwa importanti, ma dak li huwa importanti li nidħlu fid-dettalji U hemm ċertu suġġetti li ġew introdotti ċertu temi eh, jaffettwaw Horizon 2020 u noqogħdu attenti pereżempju l-definizzjoni beta infrastrutturi, infrastruttura. Din ġiet introdotta taħt il-fondi strutturali. Għaliex jekk qed nitkellmu dwar infrastruttura x'imkien ieħor qed nitkellmu biss dwar investiment fiżiku, iżda hemm grupp ta' ħidma li jista' jkun netwerk ta' informazzjoni għas-suġġett per eżempju ta' donazzjoni tal-organi u daw l-affarijiet. Jew inkella tibdil fil-klima għalhekk hemm bżonn nħalluha ċara eh, għall-interpretazzjoni fil-livelli kollha ta' deċiżjoni kemm għal dak li għanċaqsa ekonomija, fondi strutturali, kif ukoll l-orizzont 2020, irid ikollna l-istess kunċett, l-istess definizzjoni l-istess li jider hemm eh, u din hija xi ħaġa eh, li hija nuqqas fil-kapitli kollha u hemm il-kwissjoni tal-trasferenza tal tal-arfin l-edukazzjoni. Dan u affarijiet li tindaħluhom fil-sistema eh, tal-edukazzjoni qed nagħlmuhom. Affarijiet li huma għaddew issa li m'għadhomx rilevanti għalhekk irridu noqogħdu attenti ħafna rridu verament ninkwetaw fuq dawn il kwissjonijiet ġenerali isom l-umbrella tal-riċerka u l-investiment. Mela għandi xi punti oħra l-ewwel nett l-belt innifisa hija eh, post fejn hemm l-ambjent u aħna qed nirreferu għal pajzaġġ fejn hemm pereżempju jien semmu post fejn hemm mina antika u eh, l-uffiċċji tal-wirt dak li mhuwiex rinnovabbli irridu ninkluduh kollu, Ġviri ħaġa u oħra. Jiena rrid ninsisti wkoll fuq is-suġġett tal-ilma għaliex għaliex eh, l-arfin tijaj li mhuwiex sħiħ Iżda jiena nikkontattja er- kontinwament il-riċerkaturi li tkellmu fuq l-ilma u fuq dan l-affarijiet li fuq l-arfin fuq l-ilma diġa hemm ħafna, hemm ħafna affarijiet li ġa żviluppati minna l-oħra. Aħna m'għandniex riċerka tajba eh, fuq iċ-ċiklu tal-ilma, ġifieri fuq il-klima, il-xita, eh, eċetera. Hemm bżonn li nagħmlu riċerka fuq l-oriġinu għalfejn hemm il-arar. il arar U dawn affarijiet li rridu narawhom, dan huwa għarfin dettaljat. U jiena naħseb li huwa importanti ħafna, u importanti ħafna li kontrollaw l-ilma ta' fuq il-pjan. Għaliex, għaliex, ħafna drabi dawn l-ilma ta' fuq il-pjan, hemm ħafna iżjed minnu mill-baċiri tal- eh, tax-xmajjar. Per eżempju, hemm pjan bellezza tal-Unjoni Ewropea fuq id-Danubju. Issa l-aquifers tad-Danubju jaffettwa ħafna iżjed pajjiżi mill eh, xwara innifissa. Għalhekk jekk nisfruttaw l-aquifers ta' post, nkun qed naffettwaw post ieħor ġviri f'pajjiż kompletament differenti. U l-ilma taffetom mhux biss il-pajjiżi tal-nofsinhar, irridu nikkontrollaw l-isbir il-ħela kullimkien u kif ukoll il-qrid eh, tal-ħamrija ħafna teknoloġiji irdu il-ħamrija, ġviri din ħsara serja ħafna u l ma stax tiġi ma tistax titwaqqaf u tinbidel. Aħna tkellimna wkoll fuq l-agrikoltura u fuq il-tibdil fil-klima, ma bżonn insistu li konna riċerka fuq eh, impjanti ġodda li huma imbażati eh, fuq l-agrikoltura. Għaliex kull darba edin eh, inkomplu niziraw il-ħas li jieħdu ħafna il-ma u aħjar ninvestu fil-kaktus li jieħu ħafna il-qas il-ma u xorta tista' tieklu għanna l-agenda l-ġdida tal-agrikoltura din hija xi ħaġa li xi tiswa u tagħti każ id-tibdil fi klima Din hija xi ħaġa verament importanti. L-aħħar net suġġetti suġġett huwa verament importanti anke jekk forsi hija xi ħaġa li eh, ħadd itqu biha. Eh, ovvjament, pal l-lima tal-Università li jaħsbu li suġġetta tagħhom biss importanti. Imma, hemm żewġ suġġetti li rridu naraw. L-Unjoni Ewropea għandha eh, sistema ta' informazzjoni nefasto. Minna ħal oħra hemm id-data pubblika U l-aċċess pubbliku huwa aċċess bażikament għal rivisti li jiġu pubblikati għaliex bħalissa ir-riċerkaturi minn barra li jagħmlu ir-riċerka jridu jħallsu wkoll irridu jħallsu biex jaraw il rivisti li jkunu pubblikaw fiha stess. Jiġri hawnhekk hawn monopolju sħiħ tal-intrapriżi Ewropej li jikkontrollaw dawn il-pubblikazzjonijiet. U msieħ ma il-riċerkaturi qas għandhom flus biex jikkontrollaw il-pubblikazzjonijiet. U jiena naħseb li hawnhekk il-Parlament għandu jiġġieled sabiex ir-riċerkaturi kun jista' jkollu aċċess għall-informazzjoni u università eh, anke jekk tkun modesta tkun tista' tagħmel dan. U ħaġa oħra hija l-informazzjoni li toħroġ mir-riċerka li ħafna drabi ġi tkun sigrita sakemm tiġi konkluża u għal dak li huwa suġġett tal-innovazzjoni, ir-riċerkatur mhux ħajħallas eh, riċerkatur biex jippubblika dak li huwa tiegħu. Jiġifieri jrid ikun hemm aċċess pubbliku u data pubblika u l-aċċess pubbliku jrid ikun sħiħ u jrid ikun hemm id-dritt li wieħed jippubblika u id-dritt li inti ma tħallas għall riċerka tiegħek stess. Jiġifieri l-ewwel tkun għamilt ir-riċerka mbagħad tħallas biex tara Iġviri li tħallas biex tara dak li jinti publikajt. U l-aħħar net dwar il-public data din trid tkun sottomessa għal każijiet eh, speċifiċi dwar l-innovazzjoni, per eżempju. Grazzi. Vielen Dank. Als nächstes spricht dann Vittorio Prodi. Auch, auch fünf Minuten. Vittorio Prodi, ħames minuti. Grazie, Sur President. Grazzi wkoll l-rapporter għal dawn id-dokumenti li huma verament eh, id-detaljati u importanti ħafna. L-ewwel forsi huma viċin wista xulxejn u jiena naħseb li għalhekk forsi ta' min nagħmlu distinzjoni bejniethom aktar dettaljata jew inkella nagħmlu dokument wieħed. Per eżempju, hemm ċertu kunċetti li għaw repetizjoni tagħhom kemm il-darba u anka l-emendi stess. Dawn ġew prezentati fiż-żewġ dokumenti. Għalek isek dbati ftit biex tagħmel distinzjoni bej wieħed u ieħor, kif ukoll li tuża bl-aħjar mod dawn iż-żewġ dokumenti. Kemm fuq Eh, l-establishment, l-establiment u anka l-implementazzjoni tad dokument stess. U xinu l-kas aħna edin eh, għanna qoddimna dokumenti li eh, ħadu ħafna xogħol u li huma importanti ħafna wkoll għall-Unjoni Ewropea kollha kemmi. U dan huwa importanti wkoll għall-kapaċità li nikkompetu fuq livell dinji. U għalek li aħna għanna nipruvaw e, insibu effettivament, li verament ikunu eccellenti fi xogħol tagħna. U għawek fil-fatt għaw ċertu okkazjonijiet partikolari, specialment għal dak li għandu xjaqsam mal kumitat tagħna, partikolarment fuq l-aspetti ta' ambjent u saħħa pubblika. Issa, għall-esperti ta' saħħa pubblika edin niffaċċaw possibiltajiet kbar. U jena naħseb li għanna bżon narfu dan il-fat. U fuq dan, anka fl-emendi, kienem enfasi limitata fil-waqt li it-tekniċi kolla, eh, partikolarment ġenomika u dawk li għandhom xjaqsmu ma l-affarijiet tossiċi għandhom xjaqsmu ħafna ma dik il-mediċina speċjalizzata li għandha bħala punta tluq tagħha l-arfin sħiħ tal-ġenom jew l-ġenomju tal-pazjent biex ikunu jistgħu jagħmlu terapiji eh, li huma eh, maħsuba propju fuq dik il-persuna għal dik il-persuna. il persuna għal dik il persuna Dawn huma fatturi verament importanti u jiena l-bira stess kont qed naqra fil-International Heritage Tribune dwar terapija ta' xi eh, leukemija eh, tal-kbar tal-adulti li fil-fatt kien possibbli eh, kien hemm pazjent fil-fatt ta' laboratorju kbir li ħadem mill-Università tal-Washington State biex jagħmlu jippjanaw il-ġenomju tiegħu u jsibu soluzzjoni speċifika għalih. U fil-fatt ir-riżultati kienu verament pożittivi. Għalhekk dawn huma affarijiet li ta' bilħaq huma importanti u jiena naħseb li huwa importanti wkoll li dawn jiġu prezentati anka bħala per possibiltajiet. Issa bħala effett kollaterali u anka fl-autorizzazzjoni biex jintużaw dawn it-tip ta' mediċini, jina naħseb li għawek nistaw nużaw ħafna iżjed ċertu tekniċi li mumiex ibbażati fuq l-annimali u li jistaw, per eżempju, jekk nibdew minn ċelluli mkabrin, eh, nieħdu ċertu informazzjoni sabiex norjentaw il-possibiltajiet, il-probabilità jew kella il-riskju li dik il-medicina ma tkunx effettiva. U fuq dan il-kumpaniji ta' manifattura tal-farmaceutika irridu jaħdmu Eh, jużaw dan biex jiġġustifikaw il-prezzijiet aktar l-jien. Għalhekk jiena naħseb li ħaġa importanti jekk aħna nistgħu niddedikaw ċertu attenzjoni għat-teknoloġiji kollha li huma neċessarji għal dawn l-awtorizzazzjonijiet, partikolarment fid-dawl tal-fat li rridu innaqsu dawn l-ispejjeż sabiex dan ikun possibbli kif ukoll sabiex it-testijiet li jsiru ikunu aktar preċiżi. Jiena naħseb li din hija ħaġa importanti ħafna u fil-fatt il- il-kuċċett kollu tal-adattament tat tibdil fil-klima u kollu importanti speċjalment għal dak li issemma ġviri il-problema ta' l-ilma u ċar li l-ilma hija important u importanti iżda aħna nistaw u rridu nirrepetu dan id-diskors fuq ir rizorsi naturali kollha kemm huma. Għaliex dawn uħut minnhom fil-fatt huma eh, għandhom il-potenzjal li jisiru aktar skarsi mill-ilma stess Għalek għaw eh, firxa sħiħa ta' affarijiet li jistaw anka joħorġu. Ehm, fl-attivitajiet li ħajwetta il-rapporter biex ikun jista' jwetta jew jagħmel dawn l-emendi ta' kompromess. Grazzi. Fien Vittorio. Grazzi Vittorio. Issa naddi il-kelma lil Joe Evans. Thank you, Chair. Um, can... Senior Evans. Grazzi ħafna, nixtieq nirringrazzja l rapport serra l-ħidma kbira li għamel fuq dan ir-rapport jiena naħseb li huwa importanti li aħna E, narfu eżattament kemm hija importanti din il-kwistjoni. Fil-kostituenza tiegħi f'Wales kellna aktar minn e, 84 miljun euro fil-riċerka li kellha benefiċċji mhux biss għas-saħħa iżda wkoll anka potenzjal għall iżvilupp ekonomiku. Jiena nixtieq li il-programm Orizzont 2020 ikompli jibni fuq il-ħidma li saret fil-passat iżda jkontribwixxi wkoll għal ekonomija kompetittiva u sostenibbli. ċertu kollegi semmew is-saħħa iżda jiena nixtieq eh, f'dan id-dibattitu nifoka fuq l-aħħar punt li issemma mis-Sur Prodi, ġifieri fuq it-tibdil fil-klima. U l darba li huwa dan il-kumitat li għal l-kumitat tal-ambjent jiena naħseb li ħaġa kruċjali li nħarsu lejn kif il-finanzjar tal-programm Orizzont 2020 jista' jintuża għal eh, tibdil fi klima l-promozzjoni tal-biodiversità, eh, il-sigurezza, il-sigurtà tal-iker, eċetera, u dawn huma affarijiet importanti daqs l-affarijiet l-oħra li semmew. aħna nażbu li rridu naqsu l-katina tal-fornimentali kell kif ukoll innaqsu l-iskart mill-ikel. Għalek l-mira tal-grupp tijaj eh, ħaj foka aktar fuq dawn il-punti partikolari jena naf l rapporter semma xieħus minn dal-kwistjonijiet, iżda aħna nishtiqu nifokaw sabiex insaħħom u sostenibilità li tiġi eh, enfasizzata fit-tekst kollu kemmu kif ukoll hemm bżonn nikkonsidraw l-impatt soċjali tal-finanzjar. U waħda mill-proposti li qegħdin nagħmlu aħna hija li l-Kummissjoni tagħmel ta evalwazzjoni etika u eh, tal-sostenibilità ta' dawn il-proġetti aħna ma nemnux li l-orizzont 2020 għandu jifinanza ehm, kwistjonijiet bħal ta' jew inkella l-iżvilupp tal-GMOs, iżda nixtiequ naraw appoġġ għal proġetti bħal pereżempju eh, sistema globali tal-informazzjoni, per eżempju, li tfisser ħafna iktar eh, kooperazzjoni ta' dawk fiħdan dan is-settur u fuq bażi internazzjonali. Huwa essenzjali li l-prioritajiet ta' riċerka jiġu deċiżi u definiti f'kooperazzjoni ma' soċjetà ċivili wkoll. Għalhekk aħna preżentajna emendi li tolbu dialogu għal pjattaformi li jitwaqfu għal dan lan kif ukoll il-potenzjal tal-bdiewa u negozji żgħar sabiex huma jikkontribwixxu wkoll għall-innovazzjoni. Għandna naħsbu li dan huwa importanti ħafna u għandna narfuh partikolarment għal dik li għal katina ta' l-ikel ovvjament. Iżda wkoll għal dik li hija li nużaw il-produtturi lokali u nirrispettaw il-benessri tal-annimali. Punti ieħor importanti li fil-fatt semmejnieh ukoll kien l-allinjament sa' relazzjoni bejn dan u il-fondi strutturali għaliex li nabbinaw dawn il-fondi b'mod effettiv iżid il-kompetittività tar-riċerka u l-innovazzjoni. Għalhekk jiena nemmen li nistaw namlu dikjerazzjoni qawwija minn dan il-Kumitat fuq il-programm Orizzont 2020 li mbagħad jista' jikkontribwixxi sabiex ikonna ekonomija aktar effiċenti eh, li tuża r-riżorsi b'mod effiċenti. Grazzi ħafna issa l-Onorevol Suza. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena naħseb li dan ir-rapport kif ukoll il-kwistjoni ta' riċerka u tal-innovazzjoni ġri programm Orizzont 2020 huma importanti ħafna mhux biss għall-Ewropa iżda wkoll għall-kumplament tad-dinja. Jiena nixtieq nifraħ lir-rapporter għal l-impenn kbir li jagħmel fuq suġġett tant kumpless u wiesa u dan li lin minn nuqqas ta' opinjonijiet li forsi jista' ikollna anka fuq xi aspetti partikolari. Jiena nifoka fuq xi elementi, mod partikolari elementi li ġew preżentati mill-grupp tiegħi l-gwe fil-qafas tas-saħħa iżda mhux biss is-saħħa. Jiena nixtieq intenni l-importanza ta' l-emendi li ġew proposti mill-Onorevoli Leotard li hija koordinatriċi l-emendi 345 u kien hemm ukoll xi emendi li proponejt jiena stess li jitrattaw ċertu suġġetti partikolari. Ħa għadhom naqgħadhom flimkien. Mela, l-identifikazzjoni ta' nuqqasijiet tal dak li huwa l-investiment fil-fażijiet differenti tal-mart wara li jsir diagnosi, diagnosi. Issa emenda oħra hija l-efikaċja fuq eh, li wieħed jikxef ir-riżultat tar-riċerka kif ukoll il-kapaċità tar-riċerka fuq livell globali. Per eżempju għal dak li għandu x'jaqsam l-iżvilupp f'żoni fejn hemm mart endemiku issa xemendi oħra għandu d diritti ta' saħħa li għandha tkun aċċessibbli għal ċittadini kollha kif ukoll l-effiċenza ta' sistema ta' saħħa kif ukoll eh, nikkunsidraw ukoll il-faqar fis-soċjetà. Elementi oħra se jwaslu wkoll għal xi kompromessi. Issa nixtieq inmiss fuq kwistjoni oħra li forsi tista' twassal għal aktar kontroversja. Iċ-ċellu li staminali għawek qed nipproponi żewġ emendi l-ewwel emenda it ħamsin għandu x'jaqsam eh, ma' zida, nishtiqna minn zida u hekk. Eh, meta qabel mal-proposta tal-Kummissjoni fejn qed ngħidu li ma nużawx u ma ntolbux il-ċelluli staminali tal-embrjuni umani u nistaw nikkonsidraw iż-żamma ta' eh, bank eh, ta' dawn it-tip ta' ċelluli. Umbagħad hemm l-emenda 130 li jekk jiena fimt sew isa qed tilqa' dak li qal Christian il-rapporter fil-preżentazzjoni tiegħu, mbagħad naraw jekk fil-fatt aħna qed naqblu fuq dan is-suġġett jew le. L-emenda tipproponi li l-prioritajiet tal-finanzjar u r-riċerka jiġu definiti skont id-testijiet jew provi xjentifiċi li jkunu inkisbu aħna naħsbu li dan huwa importanti b'mod partikolari għaliex qed nitkellmu fuq l-orizzont 2020, ġifieri qed nitkellmu fuq il-periodu 2014 sal-2020 għalhekk ma jagħmel l-ebda sens li nippreżentaw proposti li jillimitaw eh, ruhom għall-arfin xjentifiku li għandna bħalissa fis sitt snin li ġejjin aħna nittamaw li ħajkun hemm evoluzzjoni kbira f'dan il-qafas. Għalhekk li noqogħdu nlimitaw ruħna fir-riċerka u l-investiment għal riċerka u nillimitaw ruħna għal dak li jtnawlu bħalissa mandu ebda sens. Issa nixtieq nagħmel kumment naqriżijiet ġenerali, ovvjament il-grupp tiegħi ħajkun les li għamel kompromessi, meta jkun possibbli li jsiru dawn il-kompromessi, aħna għandna l-intenzjoni diskutu dan anke mal-rapporter. Iżda nixtieq nagħmel kumment fuq xi ħaġa li saret anka hawnhekk stess, jiena naħseb li fil-fatt l-Onorevoli Prodi fakkar dan il-punt Nota personali forsi minna ħatija jina verament għandi dubji kbar fuq il-medicini, il terapija eh, personalizzata, il medċina il bazata fuq il-ġenetika, jena naħseb li ninsabu verament il-bot minn perspettiva xjentifika li dan verament huwa possibbli. Għalek jena eh, naħseb li aħjar nkunu naqriżjat attenti qabel ma noħolqu ċertu aspettativa fuq il-medicina personalizzata. Jena naħseb li ninsabu verament il-bot minn dan il-riżultat u anka jekk minnaħa tal-kumpaniji tal-farmaceutika li manifatturaw il-medicini eh, jider li hija weda din jista' jkun li huwa miraċ allura nisabu il-bot minna. Kollegen Budoj für die Arbeit und insbesondere für die Offenheit, die er signalisiert hat. Grazie ħafna ta' disponibilità. Grazie wkoll tal-espert pragmatiżmu sabiex eh, nkomplu naħdmu f'dan il-qasam. Naqbel illi hawnhekk analista ma tispiċċaqat kieku ta' eh, ta' mart kroniku li nistgħu ninkludu aħna fil-qasam tal-saħħa nitkellmu fuq eh, priorità fir-riċerka. Jina nħoss illi fir-riċerka għandna naħdmu fuq dan il-livell Ewropew anka fir-rigward ta' mart rari għaliex eh, forsi l-figuri fl-istati membri jkunu wisq limitati sabiex wet jagħmel riċerka waħdu anka l-mart fost it-tfal. Eh, naħseb illi nistgħu nindirizzawhom l-istess mod bħal mart rari. Naħseb illi anka fir-rigward tal- uh, l-inċentiv uh, fil-qasam tal-medicina naħseb dan qed jimxi fit ma' riċerka anka l-mart fost it-tfal. Uh, irridu ntuħu ċertu priorità aħna dejjem tajna dan din il-priorità minna tal-Parlament anka fil-programm ta' riċerka li aħna nipproponu u nittama illi l-emenda minna ħatijaj jiġu aċċettati. Għandi wkoll emendi marbuta mal-dijanjosi u t-terapija. Meta wieħed jara l eh, proposta tal-Komissjoni, wieħed jew l-impressjoni illi nistgħu noħolqu eh, informazzjoni marbuta mar-riskju u liema Marti eh, mart jista wieħed jieħu imma dan x'utilizzazzjoni għandu għal pazjent Hemm mart illi ma nix terapija li iktar nardu nafsu fuq il-prevenzjoni u għalhekk huwa importanti li nafsu fuq dan il-qasam tal-prevenzjoni u t terapija. U għanut li kolli ċertu diagnosi jekk mandiġ terapija, mandiġ prevenzjoni u għalhekk huwa importanti li dawn l-elementi nħadmu għan fl-imkien Importanti li jkollna riċerka f'dan il-qasam ukoll imma wkoll illi il-proċeduri ta' diagnosi iwaslu għal terapija. Il-kollega ta' qabli koll appoġġa dak li qal is-sur Prodi fil-gwar tal-approċċ li l-medicina u anka ah, ah, jina nħoss li għana nappoġġaw. Punt partikolari li xaqt inressaq il- il- il-birth control hemm riċerkaturi fuq livell internazzjonali li ilhom jaħdmu fuq dan il-qasam aħna għandna bżonn ta' azzjoni indirizzata għandizjoni eh, fokata anka minna tal-qasam politiku tana sabiex il-mizuri jiġu implementati jina nħos illi nkunu nistaw eh, naqsa ħafna problemi jekk nindirizzaw dan il-qasam. Punt ieħor. Ħafna emendi jina daw l-emendi rajtom fid-dettal. Ħafna mill-litre illi jappoġġaw l-approċ tas-sur Skolaska anka res u raġunijiet legali. Jiena approvajt għabbasi ta' anka għal sur Bushoj li nippruvaw ir u kompromess sabiex nappoġġaw l-idea ta' sur Buxoj li nippruvaw nsibu l-alternattivi sabiex ma jkonniex eh, ma narbtux ma alternativa waħda jew l-oħra imma dak nħallu kollox miftuħ għal dak li jista' jsir fil-futur Għalhekk irdu nindirizzaw jekk il-ċerka fil-rigward ta' l-embrjoni u l-istem cells għandix tkun e, leġislata fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Hemm nuqqas ta' kompromess e, għandna iktar minn 600 emenda u għalhekk u importanti li nibdew bil nkonċentraw fuq l-elementi li huma eh, l-punti ewlenina jina. U l-komplement eh, ta' l-emendi eh, imorru fil-komitati li huma l-kompetenza tagħhom, pereżempju tre u oħrajn. Jekk aħna ma kunux ċerti favur kompromess bej il-pożizzjonijiet differenti, għanna nħossu li dinija biss opinjoni minna ħatana li miex il-kompetenza u l-enija tana u għallek għanna nħallu responsabilta fidej il-komitati li huma li taqa taħt il-kompetenza tagħhom. Fil-lang Peter Lise, Judith Merkis. Grazie għafna, kellimu Dank, voorzitter. Eh, dank aan alle collega's voor de... Grazie ħafna lill kollegi kollha l-prezentazzjoni ta' ċara tal-pożizzjonijiet kollha. L-Orizzont 2020 huwa t-tielet linja budġetarja tal-Unjoni Ewropea. U għalhekk huwa font enormi ta' flejjes biex immexxu l qudiem l-ekonomija tagħna u biex inkatru l-impjiegi u waslu tkabbir. Nistaqsu kif ħanużaw dan il-font? Ħanużaw mod ħafna firdiet u nippruvaw naqsmuh bejn ħafna nijiet differenti u ma ngħidux mod preċiż kif ħanużawhom il daw il-flejjes jew inkella ħanużaw daw il-flejjes b'mod iktar immirat u nifukaw aktar fuq għanijiet ċari u nwettquhom u nħallu twettiq fidejn l-imprizi. Forsi b-finanzjament ieħor taħt titli oħrajn mill-Kummissjoni Ewropea. Ħafna drabi noqogħdu nfetqu fuq liema kontenut tassew irridu iktar mill-li nkunu preċiżi fil-riżultati aħħarin li aħna nixtiequ niksbu. L-Orizzont 2020 japplika l-istess ħaġa, rridu nsibu soluzzjonijiet ta' tliet sfidi li semmaw iżvilupp demografiku, depopolazzjoni dejjem tiżdied, u hemm ħafna mart relatat, nafuhom, nafu li hemm żieda tal-urbanizzazzjoni kull ma jmur, u sfidi marbuta ma' dan, pereżempju għall-aċċess, għall-trasport, eċċetera u ekonomija stabbli u ġusta. U l-aħħar iżda mhux l-inqas il-klima, l-enerġija u r rizorsi l efficienza tal rizorsi eċetera. Stejn nibżem il ħaġa waħda jekk nkunu wisq deskrittivi u noqogħdu nfetqu ninsaw li ħafna minn dawn is-suġġetti jorbtu wieħed mal-ieħor u qegħdin nagħmluhom individwalment u flok noqogħdu norbtuhom wieħed mal n noqogħdu nagħmlu ħafna xogħol doppju. Qed nara li ħafna fondi qed imorru għar-riċerka. Riċerka hija xi ħaġa tajba u hija xi ħaġa li għandna nżommu. Iżda hemmhekk qed naraw djufija min-naħa tal-Ewropa għax mhux qegħdin sarfu dan ix-xogħol prodotti u servizzi. Hawnhekk hemm bżonn kbir imbottatura tal-ekonomija tagħna għal tkabbir u l-impigi. Emmek irridu nimbuttaw iktar, naraw li jkun hemm iktar sprun biex naqodu aktar attenti, biex nkun nistaw nelbu dan l-istaġnar, naslu mill-arfin, mill-riċerka għal aktar arfin konkret u nsarfu f'prodotti. Dan huwa punt importanti ħafna. Hemm inizjattivi oħrajn, pereżempju l-Econovation, jistgħu jintużaw bħala sprun, iżda ma noqgħod infetta u niddiskrivi ħafna fid-dettal x'inhu malanijiet. Jiena nappoġġa min naħa l-oħra dak li talbu l-kollegi l-oħra qabli biex noqogħdu attenti għall-ilma b'mod partikolari. Hija riżorsa importanti ħafna u hija torbot mod orizzontali mal-isfidi l-oħra li semmejt qabel. Qed naraw li f'ċertu partijiet tal-Ewropa hemm ħafna ħela, mentri oħrajn hemm ħafna riżorsi tal-ilma Minnaħa jkun hemm in-nixfa, minnaħa jkun hemm l-arar jew ħela. Għalhekk irid qogħdu attenti għax irridu niżviluppaw riċerka li fl-aħħar mill-aħħar twassalna l-frott. President l-aħħar punt huwa li li konna daqshekk programmi fl-Ewropa xi kultant jiena il-snin mitħla ta' dan is-suġġett iżda jkun diffiċli li jkollok stampa ġenerali ta' kollox minħabba l-ħafna naqriet, ħafna dettalji ta' programmi, ta' pjanitazzjoni, ta' pjattaformi differenti, partnerships għall-innovazzjoni, ħajkonna l-IT u ħafna xogħol ieħor dal-waqt iżda L-importanza tal-politika f'kriżi bħalma dejjem minna bħalissa titlob li ma nibqgħux sejrinek, ma nifilħux nibqgħu sejrinek, rridu noħolqu aktar innovazzjoni u aktar għarfien. U hemmhekk jiena mhux se noqgħod ndur mal-lowża importanti li niksbu suċċess. Grazzi, l-Onorevoli Merkis, issa l-Onorevoli Kukovic. Grazzi, President. Grazzi ħafna l-rapporter. Naħseb ilu ħabba wiċċu ma dan il-fajl diffiċli għal futur tagħna. L-orizzont tal-2020 jirrappreżenta xaqta tama għal ħafna nies. Infisser tama għal qasam tas-saħħa kif ukoll fir-rigward li fl-aħħar mill-aħħar ħanħeġġu trasferiment tal-arfin u nsarfuh f'affarijiet tangibbli li katru l-impigi. Fl-emendi li jiena ressaqt u ġew appoġġjati mill-kollegi tiegħi jiena ffukajt fuq il-qasam tas-saħħa. Dan huwa aspett ta' importanza ewlenija minħabba li l-popolazzjoni kull ma tmur tixjih u rridu niżguraw li nużaw teknoloġiji kollha disponibbli u telemedicine per eżempju huwa xi ħaġa li tista' tnaqqas il-perjodi ta' stenniji fil-kliniki tagħna u fl-isptarijiet tagħna. Tarħaġa skabruża llum il-ġurnata hija li qed naraw xenarji fejn eh, fil-kliniki, pereżempju fil-dinja tagħna qed naraw li ma tantx hemm marfin fuq il-livell u għalhekk hemm bżonn iktar eh, ikel bnin u iktar enfasi fuq l-iżvilupp f'dan ir-rigward biex bekk tkun taf eżattament x'inhuwa bnin, x'għandek tiekol, x'dit għandek tieħu, għaddin hija importanza ewlenija. Naħseb li s-saħħa tagħna tiddependi fuq xi xniklu wara kollox u dawn huma aspetti li għandhom potenzjal kbir li kwaslu għal benefiċċji fil-ħajja tagħna fil-prattika permezz ta' trasferiment tal-arfin u permezz tal-innovazzjoni. Dak li huwa importanti hawnhekk huwa il-ħeffa mhux biżejjed li jkollna ħafna invenzjonijiet jekk dawn l-invenzjonijiet qatt ma jaslu eh, biex jitwetqu fil-ħajja reali u għalhekk jiena nitlobkom biex tappoġġaw l-emendi tiegħi. Nixtieq ngħid li jena konvint konvent li dan ħa jkun ta' beneficju għal-ċittadini tagħna. Grazzi, Sinjura Kokovic. Għalek qed nagħmlu dan ix-xogħol, aħna rridu nżguraw li kulħadd jibbenefika minn dan il-programm. Għalhekk qiegħed hemm wara kollox il-programm. Qabel ma naddi l-kelma lura lir rapporter nixtieq naddi l-kelma lill-Kummissjoni, forsi tixtieq użidu xi ħaġa? jew twieġbu għal mistoqsijiet li tqajmu rappreżentat tal-Kummissjoni. Grazzi, Sur President, grazzi l-rapporter u l-shadows u l-membri l-oħra tal-Kumitat li għamlu xogħol siba ħafna hawnhekk. Nixtieq ngħaddi kummenti fuq il-kwistjoni tewlenin li tqajmu. L-ewwel nett, naħseb li għandna nisħu li l-proposta tal-Kummissjoni tippromovi approċċ aktar sistemiku għall sfidi tas-soċjetà u għandna nippruvaw kemm jista' jkun nżommu dan l-approċċ kullimkien. Sabiex nżommu dan l-approċċ u jkollna flessibilità tul il-programm fuq seba' snin hemm bżonn li nevitaw lista listi u dettalji f'dan l-istadju minn tal-inqas nafu li dan jista' wassal konsegwenzi mhux mixtieqa li niskludu xi attivitajiet li mbagħad ikollna nintroduċu fi stadju iktar il qoddim Għal kummenti iktar speċifiċi li tresqu fi rigward il-kwistjonijiet tas-saħħa li semmew, aħna nirringrazzjaw ir-rapporter għal flessibilità tiegħu fir-rigward il-ċelluli staminali, stem cells, naqblu fuq il-kwistjoni li ma rridux infettqu wisq u nkunu deskrittivi żejjed fuq l-alternattivi, l-istess japplika għall lista twila ta' mart, teknoloġiji u gruppi ta' pazjenti. Naqblu kol ma' rapporter fir rigward il-kwistjoni ta' sezzjoni separata fuq Eco Innovation, l-innovazzjoni ekoloġika. Dan diġa kopert fil punt numru 5 għaliex dan m'għandux jaqsam bisma teknoloġiji iżda anke l-innovazzjoni soċjali. Għanna nżommu f'moħħna hawnhekk li l-kwistjoni tal-żvilupp sostenibbli għandha tkun parti mill-programm kollu Orizzont 2020. Ġifiri li ndaħlu l-iżvilupp sostenibli fil-partijiet kollha tal-programm. Issa ngħaddi għal kwistjoni importanti ħafna li saħqu ħafna membri hawnhekk tal-ilma. Ta' bilħaq diġawa kopert sezzjoni differenti tal-proposta tagħna li konna sezzjoni separata kif ġi suġġerit forsi mhux laqwa mod il-qoddim għaliex għandu jiġi trattat skont l-aspetti differenti. L-ilma marbut mal-tibdil fil-klima bħalma semma, iżda nistgħu nsemmu wkoll il-ġestjoni tal-ilma, il-trattament differenti tal-ilma u aspetti miegħu, iżda anke wkoll il-parti marbuta mal-innovazzjoni ekoloġika meta nitkellmu dwar l-ilma. Kien hemm talba għal aktar trasparenza u naqblu ma' trasparenza. Għalhekk diġa fil-seba programm AFAS hemm preludju parti apposta dwar l-attivitajiet li seħħu anke l-parti ambientali tal-seba programm AFAS kien l-istess parti tal-proġett pilota u dan l-approċċ qed nagħmluh ukoll fuq l-attivitajiet tal-Orizzont 2020. L-aħħar iżda mhux l-inqas nixtieq ngħid li fir-rigward il baġit il-proposta tal-Kummissjoni hija riżultat ta' kompromess bilanċat tajjeb bejn l-oqsma ta' politika li tkopri. Aħna ġejna informati li l-MFF il-grupp ta' kuntatt tal-MFF tal-Parlament stess huwa kontra il-budget tal-proposti settorjali, iżda da sta' għalikom li tiddeċiedu fuqu u naħseb li provajt inkopri l kustjonijiet kollha u nirringrazzjakom ta' din l-opportunità. Aħna lesti u kuntenti li nikontribwixxu kwalinkwa mod fuq assistenza teknika f'aspetti differenti fejn kun nistgħu nkunu tajnuna. Grazzi, jgħid il-President. Grazzi l-Kummissjoni u issa ngħaddi l mikrofonu l-rapporter tagħna, is-Sur Buzoj. Tixtieq tieħu l-mikrofonu biex twieġa pal mistoqsijiet nitqajmu u r-reazzjonijiet. Grazzi President, ħanżamel dan fil-qosor. Kommissjoni tixtieq titkellem? Jekk jogħġbok itfu l-mikrofonu. Kommissjoni, Grazzi. Fidejk, rapporter. Grazzi ħafna ħanżom fil-qosor. L-iktar ħaġa li semmit qabli kien, kienet il-kelma importanti. Vera, hija kwistjoni importanti ħafna, iżda hija kwistjoni komplessa ħafna u għalhekk nirringrazzja lill-Kummissjoni Ewropea għal kooperazzjoni tajba li kellna. Nirringrazzja wkoll l-Segretarjat u l-Konsulenzi ta' Envi u anke l-konsulenti tiegħi stess ta' politika li flimkien minna xogħol siwi enuni kollha biex din l-idea insawruha flimkien. Lil Sinjura Cortines ħat nota tal-twissija tiegħek fuq l-emendi ta' kompromess u mandi l-ebda intenzjoni li nibdel l-istruttura tal-programm. Fuq l-emendi tiegħek naf li hemm ħafna jiena sodisfatt li nista' naċċettom iżda naqbel ukoll li rridu nisħu l-kwistjoni tal-ilma u namlu aktar riċerka disponibli għal dawk l-universitajiet jew dawk in-nies tal-qasam li ma jistawx ikollhom aċċess għal um, um, dokumenti kollha. Is-Sur Prodi naqbel miegħek fuq l-interess tiegħek għal mediċina personalizzata Naqbel ukoll li hija kwistjoni li mhix bissija ambizjuża ferm, iżda huwa qasam li fej jekk ikonna suċċess ikun hemm ħafna mart li jkun trattat aktar effiċenti u inqas pejjeż. U nemmen li għandna natu input pożittiv għal mediċina personalizzata fil-qafas tagħna. nis sinjura Evans nirringrazzja għal klim ġentili tagħha Jiena kont qed nistenna lila u l-kollegi tagħha jiffukaw fuq it-tibdil fil-klima, fuq l-enerġija li tiġġedded u l-effiċjenza tal-enerġija u dawn il-kwistjonijiet kollha li għandhom rwol importanti x'jaqdu. Irridu nużaw dawn l-odot flimkien ma l-odot kollha ta' politika u leġislazzjoni sabiex bekk nappoġġaw l-idea li ntaffu u niġġieldu kontra tibdil fil-klima b'effiċenza, b'mod effettiv. L-Sinjura Susa, nixtieq ngħidilha li Iva naqbel rridu nxerdu r-riżultati ta' riċerka b'mod effettiv, nħares lejn iż-żewġ emendi tiegħek fuq iċ-ċelluli staminali, din hija xi ħaġa li kienet preżenti wkoll fil-preżentazzjoni ta' kollegi oħra. Kif Kifett, ħaniprofa nagħmel l-almu tiegħi sabiex flimkien insibu soluzzjoni għal kompromess. Sabiex bekk insibu soluzzjoni f'dan is-qasam sensittiv taċ ċelluli staminali. Din hija xi ħaġa li ġiet indirizzata wkoll mill-kollega Lise. Naqbel ma' saħħa ta' tfal, l-emendi l-ressaq, u anke fir rigward l-emendi ta' Eh, kontraċettivi iffirmom miegħu u naqblu. Li Sinjura Judith Merkis jiena naqbel bisħiħ li għanna nifukaw fuq l-anijiet ewlenin il-kbar u m'għandniex nkunu wis nfetqu nkunu deskrittivi żejjed, rridu nkunu konċiżi u nisimplifikaw l-affarijiet għax naħseb li dan it-test ħajaddi fil-Kumitat ITRE u fl-istess ħin irridu nifukaw fuq dak li huwa importanti. Din hija raġuni ewlenija mhux biss għaliex kien hemm 400 plus 200 emendi iżda tippermetti li nifoka u nitlob il-kollegi biex insibu soluzzjonijiet ħan l nsibu kompromessi. Speċjalment f'kwistjonijiet fejn huwa possibbli li nkonna kompromessi. Naqbel mal-interess ta' Sinjura Kokovic fuq il-qasam tas saħħa jien ukoll ifukajt fuq is-saħħa u nemmen li ħafna mill-idejat li ġew mill-kollegi huma ta' valur u ser ikomplu jżidu l-effettività tar riżultat tax-xogħol tagħna. Inkejja dan kollu li qed jiena nixtieq nuża l-waqfa tas sajf kif qed qabel flimkien mal-personal tiegħi biex inħejjex xi kompromessi u nħares il qudiem biex Settembru naħdmu flimkien u insibu soluzzjoni tajba. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Grazzi l sur Buzoj. Peter Lise għamel talba biex nillimitaw in-numru ta' emendi. Tkellimna dwar dan qabel u jiena nappoġġa din l-inizjattiva. Iżda minn fejn ħanibdew u fejħan ħaniqfu. Din hija kwistjoni rridu niksbu bilanċ bir-reqqa kollha. Ħalli narrafkom fuq kif nistgħu nimxu fuq dan il-punt iktar tard. Il-Kumitat 17 ta' Settembru huwa l-vot imbagħad il-pletarja għal Novembru meta se jseħħ il-vot. Biex nalqu, nixtieq ngħidilkom kelmtejn fuq ix-xogħol tagħna. Jekk in-noti tixtiequ teħduha magħkom, tistgħu tagħmlu dan. Għax inkelli jekk irridu qogħdu nistampaw dawn id-dokumenti kollha għaw xiren ta' eluf ta' paġni. U għalhekk nitlobkom iżommu dawn id-dokumenti, id-dokumenti ta' referenza il-kolledna li aħna rridu nkunu eh, effiċenti fil-rizorsi tagħna fl-Ewropa ma nistax naħlu l-karti hawnhekk. Tkun xi ħaġa tajba li nibdew mix-xogħol tagħna fil-kumitat. Jekk iġobkom żommu l-karti, id-dokumenti, grazzi ħafna. Temmejna l-punt 18, il-punt 19 issa laqa li miss 6 ta' settembru 2012 dik id-data u nixtieq nirringrazzja l-kollegi ħafna kollha grazzi ħafna x-xogħol tagħkom l ewwel nofs ta' din is-sena. Grazzi ħafna għaliex iffaċilitajtu x-xogħol tiegħi bħala President tal-Kumitat. Nirringrazzja lis sur Ugo, segretarjat, grazzi għall l-appoġġ tagħkom dak kollu li nagħmlu fil-Kumitat huwa grazzi għalikom, grazzi l-personal u anke l-assistenti u nirringrazzja anke l-interpreti. Grazzi President. Minna l-interpreti ma kun istaw x-xogħol ta' Grazzi. Striħu u naraw l-xulxin fit-tmima wissu f'Settembru. Il-vaganzi tajba u l-vjaċċi tajjeb jek sejrin il-bot. Grazzi, għamenna xogħol ġminna f'dawn l-aħħar ġimgħat u nittama li nkun jinstaw waslu għal-frott fit tini nofs tas-sena ta' din is-sena. Grazzi u vaganzi tajbin.